Buon pomeriggio a tutti. Ora nofsnar it-tajjeb lil kulħadd. Nixtieq insellem l sur Diamandurus li diġà jinsab magħna hawnhekk biex nitrattaw il-punt marbut mal-preżentazzjoni tal-rapport annuali tiegħu illi aħna ser nitrattaw wara li nkunu koprejna punt 15, ġifiri l-avviżi tal-President rigward id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi. Matul il laqgħa tal-koordinaturi id-deċidejna dwar min ser ikun rapporter għal rapport speċjali mitlub mill-ombudsman dwar, dwar tħaddim tal-aeroport ta' Vienna li nilqaw it-talba mresqa mill-grupp tal-ħodor illi ser jgħidulna dalwaqt l-isem tal-kollega nkarigat minn dan ir-rapport. Dwar il-kwistjoni marbuta ma l-inizjattiva ta' ċittadin flimkien mal-grupp ta' koordinaturi, aħna bdejna l-ħidma biex nħejju ruħna għal fażi ta' żvilupp konkret tal-ħidma illi bil-bidla tar regolament inatat lill kumitat tagħna il-laqa tal-koordinaturi ddeċidiet il-grupp tal-koordinaturi deċidew illi permess tal-laqat straordinarji ta' koordinaturi ikomplu jaraw ser jiproponu, jirriflettu dwar dak li jistaw jiproponu l-organizzaturi. Mod partikolari aħna riflettejna dwar l-ewwel punt marbut mal- kalendarju l-ġdid ta' seduti straordinarji għall-inqas erba fis-sena biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu il-smieħ pubbliku illi issa dawn jaqgħu taħt il-kompetenza tal-kumitat tagħna. It-tieni punt huwa li ntejbu s-sistema ta' komunikazzjoni u ta' tarif permezz ta' portals illi jistgħu jaqdu aħjar tal-bit ta' ċittadini fi żminijiet li huma inqas. Tkellimna wkoll dwar l-opportunità illi niċċaraw aħjar meta jiġi biex ikun applikat id-differenza bejn il-petizzjonijiet u l-inizjattivi taċ ċittadini. Skont l-artiklu 203A e kif emendat huwa maħsub illi ikun hemm kompetenza tal-Kumitat għal petizzjonijiet fejn dawn dawk illi jresqu l-inizjattiva taċ ċittadini jitolbu illi l-inizjattiva timbidel f'petizzjoni u mhux meta il-Kummissjoni tiddeċiedi li tagħmel din il-bidla. Għaliex dawn huma ħatti kompletament differenti. Fir-rigward tal program aħna edna li ser niftu konfront mal-partijiet kollha konvolti fil-proċedura ta' ċittadin, tal-inizjattiva ta' ċittadini, ġifiri jkun hemm konfront mal-Viċi President tal-Parlament Papa Stamkos illi għandu l-mandat fir rigward tal-proċeduri tal-inizjattivi ta' ċittadini il-Viċi Kummissarju Sefkovic u l-President tal-Konferenza tal-Kumitati illi huwa il-kollega Lene. U għalhekk ser inżommukom informati dwar l-iżviluppi illi jista' jkun hemm fir rigward ta' din l-attività l-grupp tal-koordinaturi u koll iddeċida illi bi proċedura ta' urġenza idaħħal il-petizzjoni marbuta ma' landfill proposta ta' Pjan dell-Olmo fil-provinċja ta' Ruma u hemm urġenza illi tkellmu dwar l-istess firmatarji. Punt numru 4 dak marbut mal petizzjonijiet bil-bosta illi kien hemm dwar l-isfruttament tal-gas miksub mix-xaħx jew mill-ġebel infarrak. Il-koordinaturi qalu li ser jiġi organizzat workshop dwar is-suġġett e kif diġa qbilna qabel u dan ser isir fid-9 ta' ottu. Ser ninvolvu wkoll il-Kumitat Envi, il-Kumitat Itre u ser nitolbu kontribut ukoll fil-fażi ta' organizzazzjoni lill-President tal-Kumitat Envi illi diġa din l-aħħar kellu seminar l seminar dwar dan is-suġġett. Suġġett li ħafna ċittadini Ewropej jħossu l-bżonn li nitkellmu dwaru. Il-grupp tal-koordinaturi wkoll approva il-kwestjonarju li ġej mill-grupp ta' ħidma dwar il-liġi kostali fi Spanja biex bekk Naraw xinu ma dawn it-tweġibi dwar kwistjonijiet relevanti illi tkellimna dwarhom matul il-laqat tal-grupp ta' ħidma fir rigward tal-agenda għallaqa li jmiss il-grupp tal-koordinaturi eżaminaw uħut mill-punti ewlenin illi ser jiddaħlu fl-agenda tal-laqa li jmiss tagħna. Il-proposta ta' agenda għal sessjoni li jmiss għadha mhux lesta u għalhekk ser titqassam lill kollegi biex dawn japprovawha definittivament u għalhekk ser titqassam lilkom ukoll. Informazzjoni biex nala hija dwar il-laqa tal-Kumitat Envi, Kumitat tal-Ambjent, il-Kumitat tar-Reġuni li se ssir fit-28 ta' Ġunju li ġej. Hija laqa importanti immens, interessanti wkoll għall-Kumitat tagħna illi dejjem hija tikopri kwistjonijiet ambjentali u hawnhekk ser jiġi diskuss l-implementazzjoni tal-liġi l-ġdida ambjentali Ewropea. Jina naħseb li l-kontribut tagħna hemmhekk f'dak il-post jista' jkun ta' bilħaq ta' siwi. Ma għandix avviżi oħra, ma hemmx punti oħra x'napprovaw. Jena nitlob l-approvazzjoni tal-kollega tal-kumitat u għalhekk napprovaw dawn l-avviżi tal-gruppi tal-grupp tal-koordinaturi. Nitlob skuża l sur Diamandurus u issa sanaddilu l-kelma biex jitkellem dwar ir-rapport tiegħu. Chiede la parola eh, il collega Bossinaru. Ci autorizza Mr. Diamandouros. Uh, thank you very much, Madam Chair. I will take only three minutes from your... Il-kollega Bostinaru. Grazzi, President, jena ser nħodlok tlet minuti biex nintroduċi ktib. Il qed jistennikom fil tħul ta' din il-kamra. Huwa ktib speċjali li jitkellem bar proġett ta' minjeri ta' deb f'pajjiżi u għandu impatt fir rigward tal-industrija tal-minjeri tad-deb u sostenibilità tal-iżvilupp tagħna. Il-grupp fih kontributi ta' ħafna xjenzati mir rumanija NGOs importanti rumeni, kontributi wkoll ta' membri tal-Parlament Ewropew illi huma magħrufa għal kontribut tagħhom u l ġlieda għal żvilupp sostenibbli u għal protezzjoni tal-ambjent tagħna. il-ktib u kol jinvolvi persuni li ġewwa pajjiżi ma setawx jitkellmu dwar din il-kwistjoni minħabba li kien hemm kampanja aggressiva fejn il-medja ma tħallitx li tat informazzjoni dwar din il-kwistjoni. Fl-aħħar il-ktieb jitkellem ukoll dwar standards tal-Unjoni Ewropea illi għandhom jiġu mħarsa u implementati fl-istati membri tagħna kollha. il ħsieb huwa wkoll sors deċenti ta' dokumentazzjoni għal dawk illi jixtiequ jirreferu għall industrija tal-minjeri tad def fl-Ewropa. U skużawna ma tantx naf ħafna dwar din il-kwistjoni, imma jiena kontra dak li jiena favur. Din hija stedina biex natu aktar informazzjoni u fl-aħħar niddeċiedu jekk aħniex favur jew kontra. Dan huwa wkoll omaġġ għall-attività tal-soċjetà ċivili rumena illi qed tiddefendi b'mod inkredibbli xi ħaġa li iktar importanti minn kull kwistjoni oħra. Il-ġlida tagħna u l-kontribut tagħna għandhom dimensjoni ċara Ewropea wara li ġi publikat il-ktib jiena ġejt mistieden biex inżur kumpanija kbira Ewropea illi tindirizza l-industrija tal-minjeri tad-deb, mux ser nsemmi l-kumpanija, imma huma qegħdin jimplementaw l-ogħla standards tal-Unjoni Ewropea u jiena nixtieq illi fl-istati membri kollha ikun hemm l-ogħla standards u dawn ikunu regola u mhux l-eċċezzjoni. Grazzi tassew. Grazzi. L-Sur Bostinaro minn jishtiq aktar informazzjoni jista' jaqra l omat illi kiteb is-Sur Bostinaru. Narġa dil kelma l-Ombudsman Ewropew, is-Sur Diamandurus. Grazzi tassew, Signora President, Aziz Membri, jina nishtiq nirringrazzjawkom ta' din l-opportunità illi nindirizzawkom hawnhekk dwar il-suġġett ta' rapport annwali tiegħi sena 2011. Ir-rapport fih ċifri ewlenin, statistika u materjal ta' sfond dwar il-menti li narċevejt minn antiċittadini, kumpaniji, NGOs, għaqdiet u oħrajn fl-2011 diġa ndbatilkom il-rapport kollu kemmu bl-Inglis u kull wieħed waħda minnkom bil-lingwa tagħkom. Ir-rapport sħiħ fil linki kollu uffiċjali ser ikun disponibbli minn Lulju bħas-soltu. Jiena ressaqt ir-rapport il president Schulz fit-22 ta' Mejju. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid illi jiena grat għall appoġġ ta' dan il-Parlament u dan il-Kumitat għall ħidma tal-Ombudsman Ewropew. Jiena ser naħdem f'kooperazzjoni mill-qrib magħkom biex flimkien nilħu l-għanewlini tagħna li l-ċittadini natuhom kemm jista' jkun benefiċċji mid-drittijiet tagħhom taħt it-trattati tal-Unjoni Ewropea u naġixxu jiena naġixxi dejjem skont il-mandat tiegħi li huwa speċifiku mens, jiġifieri jiena ninvestiga ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet Ewropej u fl-entitajiet Ewropej. Għalhekk il-ħidma tiegħi tikkomplementa dik ta' dan il-kumitat. Iżda il-ruoli rispettivi tagħna huma differenti. L-amministrazzjoni ħażina fija kull tip ta' ġir amministrattiv, pagamenti mdewma għal raġunijiet għaliex ma jitqasmux dokumenti kif ukoll informazzjoni ħażina li tiġi pubblikata u anke fejn wieħed ma jwiġibx għal ittra. Id-deċiżjonijiet tiegħi ma mhumiex vinkolanti legalment iżda jiena niprofa nikseb soluzzjonijiet ta' ħbiberija fejn iż-żewġ naħat min jirassaq l-ilment u l-entitajiet Ewropej ikunu sodisfati. Is-servizzi tiegħek jistgħu jkunu aktar flessibbli u punt importanti għal min jirassaq l-ilmenti dan ikun bxejn blaħlas. Wara l-interventi l-istituzzjonijiet u l-entitajiet spiss ħalsu kontijiet, ħalsu interessi jgħatu dokumenti, jagħmlu rimedju għall-inġustizzji u jwafqu diskriminazzjoni. Kwistjonijiet importanti bħal eżempju l-konflitt tal-interess ukoll jiġi indirizzata hawnhekk. Issa nixtieq nitkellem dwar l-istatistika l-enija ta' rapport annwali matul l-2011 jiena irċevejt total ta' 2510 il-ment minn ċittadini NGOs assoċjazzjonijiet fost l-oħrajn. Fil-rigward tal-oriġni ġeografika tal-ilmenti nista' ngħidilkom li bħassoltu Spanja u l-Ġermanja kienu sors ta' l-ikbar numru ta' ilmenti imbagħad wara dawn ġew il-Polonja u l-Belġu. Iżda ħafna elementi ġew minn stati membri żgħar bħal Lussemburgu, Ċipru, Malta u Slovenja. Mem il-membri jistgħu jsibu dettalji dwar l-ilmenti skont il pajjiżi fir rapport annwali u fil- fil-mappa u ċifri li jem fil-perspettiva tagħna. Jina nil-qalmenti anka jek ma jgħawx taħt il-mandati tiegħi fjannar 2000 fjannar tal-2009 jina nedejt li gwida interattivi fuq il-websajt tiegħi li huma disponibbli fit-23 lingwa uffiċjali dawn jgħidulhom min jista' jgħinhom l-aħjar jekk hux is-servizzi tiegħi dan il-kumitat is-servizzi tal-Ombudsman fis-stati membri jew inkella jekk hemm xi mekkaniżmi li jsolvu l-problemi li ġew stabiliti mikkun il-Kummissjoni Ewropea bħal Portal Your Europe jew inkella in-network Solvit għal problemi transkonfinali. Aħna iżda ma rridux nissottovalutaw kemm importanti illi ċittadini nibatuhom l lejn l-entità li l-iktar tista' tgħinhom. U nevitaw li jkun hemm problemi fejn iċ-ċittadin ma jkunx jista' jidentifika l-aħjar istituzzjoni. In-numru ta' elmenti inammissibbli baqgħu jonqsu fl-2011 id-darba b-111. Jiena dan naħseb illi sar Għaliex issa iktar ċittadini qed jużaw il-gwida interattiva u hija font minn għandhom imorru. Fl-2011 aktar minn 18.000 persuna ċevew pariri permezz ta' gwida. Jekk noddu n-numru ta' rikjesti ta' informazzjoni li aħna weġibna liha u l-menti l-indirizzajna nistgħu ngħidu li aktar minn 22,000 ċittadin u ċittadina ġew mejjuna direttament mill-Ombudsman fl-2011. Apparti minn hekk il-website tal-Ombudsman irċeviet aktar minn 295 elf viżitaturi. Kontrarjament għal tnaqqis ta' numru tal-ilmenti li l in il-mandat tiegħi, in-numru ta' inkjesti li nfetħu fl-2011, iġifiri 396, juru zieda kbira dik is-sena. Iġifiri 18%, wieħed 8. Din ix-xejra tikkonferma illi aktar persuni li qed iduru lejn l-ombudsman dan qed jagħmlu għal aħjar raġunijiet. L-akbar żieda fl-inkjesti illi nfetħu kienu riżultat ta' bidliet li jien għamilt fil-proċeduri tiegħi biex isiru aktar favori ċittadini. Daħalna inkjesta ġdida din is-sena biex minn ressaq l-ilment ikun jista' jiċċara l-ilment tiegħu jekk Jiena ma nkunx konvint illi nistgħu hemm bażi fejn nistgħu nistaqsu l-istituzzjonijiet Ewropej. Innalqu 318 l-inkjesta fl-2011 u minn dawn 97 waslu għal riżultat pożittiv għal min ressaq l-ilment fejn l-istituzzjoni konċernata irranġat il-kwistjoni qablet il-sib soluzzjoni amikevoli jew inkella aċċettat abbozza rakkomandazzjoni. Ma sibna lebda mal-amministrazzjoni f-64 kas, imma sibna amministrazzjoni ħażina f-47 kas. L-istituzzjoni aċċettat abbozz ta' rakkomandazzjoni jew parti jew inkella sħiħa fit-13 minn dawn u 35 kas ġimalu u kien hemm kummenti bi kritika. Jiena wkoll 39 każ għamilt aktar suġġerimenti biex nejn biex titep il-prestazzjoni. Kien hemm tnaqqis f'dawn is-suġġerimenti ta' kritika u dan juri illi l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin iwieġbu b'mod pożittiv għal rakkomandazzjonijiet tiegħi huma għandhom rwol aktar proattiv biex isibu tarf tal-elementi u kol biex l-affarijiet ikunu tajbin għal kulħadd. F'dawn l-aħħar tliet snin, in-numru ta' kummenti ta' kritika kienu 34 u l-medja kienet ta' 46 fil-periodu 2006-2008. President, onorevoli membri, din is-sena jiena l darboħra inkludejt fir-rapport annwali il-kunċett ta' star cases biex inkun nista' nisħaq dwar eżempji ta' prattika tajba minnaħa ta' istituzzjonijiet u entitajiet illi jinskoprejtom grazzi għall-inkjesti tiegħi wkoll biex nisħaq illi l-funzjoni tal-Ombudsman huwa illi isaħħaħ kultura ta' servizzi fl-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet Ewropej u fl-entitajiet billi nappoġġaw l-aħjar prassi. Rajna 10 każijiet pal dawn ta' Eccellenza illi jinsabu fir-rapport u jinsabu f-sezzjoni 1.5 tar-rapport l-istituzzjonijiet u rrida tagħhom illi jikkoperaw mal-ombudsman biex sibu soluzzjoni soddisfaċenti, din hija espressjoni importanti għal din il-kultura ta' servizzi. Jiena wkoll ħadd nota li fuħut mill-każijiet l-impenn kostruttiv ta' min irassaq l-ilment ukoll kien kruċjali biex niksbu sitwazzjoni fejn jirpużaw xaħat. Skont starriċ tal-Eurobarometru dwar id-drittijiet ta' ċittadini u l-prestazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġimqabat mill-Parlament Ewropew, u l-Ombudsman u li ġu publikat fl-2011 id-dritt illi wieħed jiċċaqla u jkollu residenza b'mod liberu fl-Unjoni Ewropea u konsidrat bħala l-iktar dritt importanti ta' ċittadin skont 48% ta' tweġibiet. It-tieni l-iktar dritt importanti huwa id-dritt għall-amministrazzjoni tajba 33%, id-dritt li wieħed jilmen tal ombudsman 32%, minnaħa l-oħra 42% tar risposti indikaw illi huma mhumiex sodisfatti bit-trasparenza fl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea 52% qalu illi l-Ombudsman għandu jiżgura illi ċ-ċittadini ikunu jafuhom drittijietom u jkunu jafu kif jużawhom. F'Marzu 2011 biex ninforma li ċittadini jiena organizzajt l-ikbar avveniment ta' partijiet interessati li kien jismu it-trattat tal-Lisbona qed jikseb riżultati għaċ-ċittadini. Kellim ewlenin kienu jinkludu l-President tal-Kunsill Ewropew, is-Sur Herman Van Rompuy, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, is-Sinjura Diana Wallace, u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sinjura Vivian Redding. Jiena fl-2011 ukoll ippubblikajt booklet illi jismu problemi bl-Unjoni Ewropea min jista' jgħinek dan jagħti tarif fuq sensiela sħiħa ta' eh, mekkaniżmi li jsolvu l-problemi li huma disponibbli għall-individwi li jkollhom problemi fl-Unjoni Ewropea. Id-domanda għal dan il-fuljet kienet kbira u akbar minn kull eh, pubblikazzjoni oħra li kien hemm fl-istorja tal-Ombudsman. Fid-dawl ta' dan il-livell ta' sodisfazzjon bit trasparenza fl-Unjoni Ewropea jien din l-okkażjoni meta ħna ċelebrajna fit-28 ta' settembru avveniment partikolari jiena qed li hemmhekk irridu nkunu aktar trasparenti. Jiena tlab l-istituzzjoni ta' Ewropej biex jadottaw reġistri ta' dokumenti illi jkunu aktar faċli ċittadin jifimum. Fl-2011 jiena bdejt nippubblika informazzjoni fuq il-website tiegħi dwar inkjesti ġodda kif dawn jinfetħu Din il-prattika ġdida tagħmel aktar faċli għaċ-ċittadini biex huma jsegu il-progress tal-inkjesti diġà mill-bidunet. President, onorevoli membri, fl-2009 jiena adottajt stqarrija ta' missjoni għall istituzzjoni tal-Ewropew, l-Ombudsman Ewropew li tgħidek, l-Ombudsman Ewropew jipprova ifittex riżultati ġusti għal ilmenti kontra istituzzjoni ta' Ewropej u jħeġġeġ it-trasparenza u jipromuovi kultura ta' servizzi. Huwa għandu lan illi jibni l-fiduċa permezz ta' dialogu bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet u li ħaddan l ogħla standards ta', ta aġir fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Biex aħna nimplementaw blaħjar mod din l-istqarrija jiena fl-2010 adottaj strateġija l-istituzzjoni illi hija l-bażi tal-attivitajiet tiegħi matul il-mandat tiegħi bħala ombudsman. Punti ewlenin ta' din l-istrateġija jinkludu L-ewwel net it-tisħiħ tad-dialogu kontinwu ma' min ressaq l-elementi ma' soċjetà ċivili u partijiet oħra interessati f'konformità ma' l-impenji li hemm fi trattat ta' Lisbona. It-tieni net illi naraw x'inhuma l-aħjar x'inhi l-aħjar prassi permezz ta' kooperazzjoni fin netwerk Ewropew tal-Ombudsman u t-telet net intejbu rwol tal-Ombudsman fil-promozzjoni ta' kultura amministrativa ta' servizzi fl-istituzzjonijiet Ewropej biex aħna jkun amministrazzjoni tajba b'mod konsistenti xi ħaġa importanti biex ħarsu l-ċittadin l-istituzzjonijiet u l-entitajiet iridu jadottaw kultura ta' servizzi. Dan ħeġġeġ l-istat l-membri tal-personal mhux biss biex dan isuh bħala dritt legali imma wkoll biex ikunu edukati meta jindirizzaw li ċittadini jispjegaw l-attivitajiet tagħhom u raġunijiet wara d-deċiżjonijiet li huma ħadu wkoll ikunu lesti li jaċċettaw skrutinju pubbliku tal-kondotta tagħhom. Jiena konkludejt illi kun ta' sewi illi niproduċu stqarrija qasira dwar dawn u prinċipji oħra ta' servizz pubbliku illi jistgħu jgħinu biex jipromovu il-fiduċja ta' ċittadini fl istituzzjoni Ewropej. Jiena informajtkom dwar din l-intenzjoni tiegħi sena l-oħra u jiena fassalt stqarrija bħal din u din għandha tiġi riflesta fil-kondotta tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Biex aħna nqisu l-aħjar prassi hawnhekk jiena staqsejt lill-kollegi nazzjonali tiegħi għal aktar informazzjoni qabel ħejjejt l-abbozz. Hekk kif intemm dan il-proċess jiena nedejt konsultazzjoni pubblika dwar dawn il-prinċipji ta' servizz pubbliku dan għamiltu fi frar 2011. Il-konsultazzjoni pubblika baqgħet miftuħa biex tilqa dawn il-kontributi u rċevit 56 kontributi na' r-riżultati pubblikajthom f'Novembru u dawn huma disponibbli fuq il-website tiegħi. Dalodu jiena ippubblikajt il-prinċipji ta' servizz pubbliku u ser insemmihom fil-qosor. L-ewwel prinċipju impenn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini ħaddima ta' ċivil iridu jarfu li l-istituzzjonijiet qegħdin hemmhekk biex iservu l-interessi ta' ċittadini tal-Unjoni biex jiksbu l-anijiet ta' trattati biex bekk ikun hemm rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet biex biss biex jaqtu dawn l-interessi. Il-ħaddiema ta' ċivili li jwettqu il-xogħol tagħhom eh, fl-aqwa mod possibbli u jkollhom standards professjonali għoljin u fil-waqtijiet kollha u jkunu jafu li għandhom fiduċa kbira pubblika u juru eżempju lil ħaddieħor. Numru 2. L-integrità. il ħaddiema ta' ċivil jridu jkunu gwidati minn sens ta' eh, sens għaqli biex bekk huma iġibu ruhom skont l-iskrutinju pubbliku. U dana ma jsirx biss billi wieħed jaġixxi skont il-liġi, il-ħaddiema ta' ċivil ma jridux li jaqgħu taħt obbligu finanzjarju obbligu ieħor li jista' jinfluwenzhom fil-qadi ta' dmirijiet tagħhom. U dana jinkludi wkoll li jirċivu regali u għandhom jiddikjaraw kol interessi li jmorru kontra l funzjoniet tagħhom u l-ħadima ta' ċivil iridu jevitaw konflitti ta' interessi u l-apparenza ta' tali konflitti u jittu azzjoni immedjata biex jisibu soluzzjoni għal kolunkwa konflitt li jista' jinqala' u dana l-obbligu ikompli anki wara li temmu il-pozizjoni tagħhom. Bat punt numru tlieta, oġġettività il-ħaddiema ta' ċivili jridu jkunu imparzjali moħħhom miftuħ, gwidati mill-evidenza u lesti illi jisimgħu femiet differenti, lesti illi jikkoreġu l-iżbalji, proċeduri li, li għandhom xaqsmu evalwazzjonijiet, il-ħaddiema ta' ċivil iridu jibbażaw deċiżjoni tagħhom mhux biss fuq il-meritu jew minn fatti oħra anzi, fuq il-meritu biss, skużawni għet il-kellima. U xie jiddiskriminaw il-fat illi eh, u jajdu illi forsi persuna toġobom jew toġobomx u din t-influenza u koll kondotta tagħhom. Punt numru erba' rispett lejn ħaddieħor, il-ħaddima ta' ċivil irid rispett lejn xulxin, xulxin u lejn iċ-ċittadini għandhom u koll jikunu kooperattivi u jgħinu fejn ikun hemm bżonn u juru illi eh, ħaddieħor qed jifhimhom u jesprimu lilhom infushom b'lingwa ċara. Punt numru 5, it-trasparenza. il ħaddiema ta' ċivil jridu jkunu lesti jespjegaw l-attivitajiet tagħhom u jagħtu raġunijiet tal-azzjonijiet tagħhom u records adattati rridu jinżammu wkoll u dana jinkludu wkoll konformità ma' dawn il-prinċipji ta' servizz pubbliku. President, onorevoli membri, kif jiena tennejt kemm il-darba dawn l-istqarijiet ta' prinċipji pubbliċi mhuwiex l-aħħar kelma fuq l istandards etiċi li japplikaw għal ħaddiema tal ċivil tal-Unjoni Ewropea. Ekk kif il-konsultazzjonijiet juru regolamenti tal-personal, regolamenti ta finanzjarji kif ukoll il-kodiċi ta' imġib amministrattiva kif suppost dawna juru il-koll illi dawn iridu jiġu adottati b'mod impliċitu u anki espliċitu. Dawn il-prinċipji ma kellhomx illan illi joħolqu standards qed ġodda iżda minnaħa l-oħra jagħmluha ċara li hemm spettattivi kemm mill-ċittadini kif ukoll mill-ħaddiema taċ-ċivil. U li namlu dawn il-valuri espliċiti ifisser illi ikonna diskussjoni kostruttiva fost l ħaddiema taċ ċivil u fost bejn iċ-ċittadini u l ħaddiema ta' ċivil biex bekk nkunu nafu xinuwa ehm, imġiba xirqa. U ovvjament dan id-dibattitu għandu valur importanti ma rridux nirduppjaw strumenti esistenti jew ikonna wkoll sostituzzjoni għal dawn l-istrumenti fejn dan ikun hemm bżonn. Anzi minnaħa l-oħra nistenna li dawn ikunu għajn ta' idejat li flimkien mal istituzzjonijiet naħdem sabiex bekk nkunu nistaw ukoll nrawmu il-kultura istituzzjonali biex bekk dawn il-prinċipji jisiru realtà. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Grazzi Sur Diamanduros għar rapport tiegħek li ċertament fih ħafna messaġġi li juru il-progress u tkabbir fl-attività li inti taqdi fi ta' kuljum ta' l-uffiċċju li inti tmexxi. Ovvjament ix-xogħol mhuwiex faċli u aħna bħala parti minn Network Ewropea illi inħarsu dmir ta' ċittadinanza min-naħa tal-Ewropej, nafu kem dan ix-xogħol huwa importanti u diffiċli. Ir-rapport tiegħek ċertament sejġalna eh, naħsbu speċjalment meta niġu biex niddebattu r-report illi jiena se nippreżenta bħala rapporter li ġiet maħdura din is-sena u dana se fi 12 ta' Lulju. Iżda diġà nafu illi hemm xi elementi li juruna u kol li hemm ċerta metodoloġija użata mill-Ombudsman li tista' tejna biex intejbu l-istruttura tal-organizzazzjoni tagħna u anki l-mod kif norganizzaw xogħolna. Ista' ngħaddi l-kelma li rappreżentant mill-Kummissjoni is-Sur Christensen. Grazzi, Signora President, grazzi u koll sur Diamandoros u koll l-Ombudsman tagħna bħala traduzzjoni, il-Kummissjoni tixtieq tagħti reazzjoni mhux għaliex aħna e, fil-mira tar-rapport, iżda aħna qegħdin nirrappreżentaw hawnhekk l-istituzzjoni li tikkonċer li ovvjament il-maġġoranza tal-files tirreferi li għalina pala istituzzjoni. U għallura nisħaq punt partikolari li s-sur Dimanduru semma. jġifiri. Ix-xogħol tal-Ombudsman huwa imbazat fuq kwistjoni li id-deċiżjoni tiegħu mhumiex vinkolanti legalment, iżda bisa biex juruna kif għanna immexxu l-amministrazzjoni pubblika blaqwa mod. U allura din hija awtorità morali u r-rapport jirrifletti x-xogħol eċċellenti li inti u l-personal tiegħek jaqdu sabiex intom eh, Katru din l awtorità morali biex bekk aħna nwettqu xogħolna xolna aqwa mod. Fis-snin li ġejjin Aħna fil-kien ma' suċessuri tagħna se nkun qed naħdmu fuq dan il-punt. Għatmu se naslu fit-tmiem din il-ħaġa u dejjem irridu l-inji gwida li jistgħu jispiraw nas bat ma nistax ngħidu daqshekk waqafna hemmhekk. Aħna għandna rabta maċ-ċittadini fejn jitlu istituzzjonijiet u allura hemm sforz etern istanajt biex aħna naqdu s-servizz li ċittadini biex nkunu amministrazzjoni aħjar u għonek nitkellem għall istituzzjonijiet kollha mhux biss għall-Kummissjoni aħna ma nemnux illi nistgħu ngħidu tajjeb għamilna xogħolna u m'għandniex bżonn aktar le. Inti u l personal tiegħek tassew ħakkom kull tifħira dan ix-xogħol. Aħna nemnu il-Trattat tal-Lisbona, illi għadu uh, trattat relativament ġdid, u anke l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali juruna illi kull istituzzjoni se jkollha għad dispożizzjoni tagħha l-appoġġ ta' amministrazzjoni tajba. Dan huwa punt ukoll li diskutejna dan l-aħħar xi konferenzi u għalhekk huwa importanti ħafna li issa dawn il-prinċipji fundamentali ma' parti mit-trattat u aħna nilqgħu ukoll il-fatt li inti provajt tlaħħam dan il-kunċent għaliex inkella dana se jibqa' kunċett astratt. Ir-relazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Kummissjoni hija waħda kostruttiva U aħna nitu pjaċiru kol illi f'dawn l-axħar, di l-axħar sena, il-relazzjoni marra tal-aħjar, kem fuq eh, relazzjoniet fuq livell amministrattiv u oħrajn juruna li se jkollna suċċess u anki fis snin li ġejjin nieħdu pjaċir li nkomplu naħdmu f'dal ta' dan. U għalhekk jiena nixtieq ukoll eh, nfakkarkom fil-skambji li kien hemm bejn il-kulleġġ u l-Ombudsman fi frar tal-2011 kif ukoll xar tliet xhur ilu bejn is-Sur Mandurus u eh, d-DGs kollha tal-Kummissjoni għal dawk minna li konna prezenti nista' ngħid li ma kienx biżjara ta' kortezija, sta kienet diskussjoni fejn xi kollegi tiegħi fil-Kummissjoni għajmu kwistjonijiet u kien hemm diskussjoni ġenwina kif aħna nistgħu ntejbu il-wirja tagħna u nilħu standards għolin mill-perspettiva ta' dawk responsabbli għal Departiment Ewleni fih dan il-Kommissjoni, dan kien il-kas. U għallura l-Kommissjoni hija l-istituzzjoni li fi natura tagħha u setat tagħha u anki l-fatt li ħafna mid-deċiżjonijiet tagħha jfissru li għandha impatt dirett jew indirett fuq iċ-ċittadini u għallura bekk l-aktar hija konċernata mill-ilmenti tal-Ombudsman u dan huwa parti minn ħajjitna. In-numri għalhekk ma jisorprondunix 58% tal-ilmenti konċernaw lilna u din hija xi ħaġa aċċettabbli bħala livell meta nqisu id-daqs tal-istituzzjoni tagħna u r-responsabbiltajiet tagħna huwa il-perċentwal huwa inqas mis-snin ta' qabel. Ma nafx forsi għax aħna qegħdin u xogħol naħjar, iżda aħna nqisu illi din iċ-ċifra minn tal-inqasija realistika, tirrifletti l-fatt li tant nieħdu deċiżjonijiet li wara kollox jinfluwenzaw u jkollhom impatt fuq ċittadini tagħna. Il-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ illi l-uffiċjali jaqdu dmirijiet tagħhom bl-aqwa livelli u jirrispettaw l-etika u jkollhom amministrazzjoni indipendenti u effiċenti. Il-Kummissjoni eh, tkompli tqajjem l-arfin fost l-uffiċjali tagħha bejn ir-regoli fejn tidħol l-imġiba amministrattiva u niggarantilkom illi aħna se nadottaw ir-regoli prattiċi tiegħek u l-attenzjoni tal-personal tagħna se jinġibet lejn dawn ir-regoli għaliex Iva għanna dawn il-prinċipji ġenerali dwar amministrazzjoni indipendenti. Rridu nkun għamlu għom dawn aktar ehm, sempliċi biex dak li jkun jifimhom. Jien attendejt ħafna seminars fejn aħna e, diskutejna xini mġiba mhux etika u kunċetti bħal dawn. Importanti wieħed jgħid li ma nistaw sempliciment nikbu xi ħaġa u ngħidu din hija etika u din mhijiex, għaliex wara kollox din hija xi ħaġa li inti trid iżommijak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum kif inti ġib ruħek ma' uffiċjali oħra, kif inti ġib ruħek ma' dinja ta', ta, ta madwarek u allura Jiena naf illi huwa importanti illi tfakkar dak li jkun minn żmien għal żmien. Iġġalom jirriflettu fuq din l-idea biex bekk ix-xogħol tagħhom ikun f'konformità ma' dawn ir-regoli. U għalhekk aħna nilqgħu il-lista ta' prinċipji ta' servizz li inti għadek kif ippubblikajt fil-femma tagħna dawn huma odot importanti biex jagħtu valur lil xogħol tagħna fil-dinja multikulturali xi li rridu narfu wara kollox meta ngħid trasparenza qed nħares lejn Sinjura Oken hawnhekk hawnhekk eh, dan huwa importanti għal pajjiż tagħna. Tfisser xi ħaġa oħra u din xaġa li għaddejt minna l aħħar ħames snin differenti minn kif nifmuha aħna f'pajjiżna, meta nitkellmu ma' persuni oħra allura għandhom kunċett differenti din il-ħaġa. U allura tajjeb illi nfakru l-xulxin f'dawn l-elementi u mill-ġdid nirringrazzja l-Ombudsman tagħna, Sordia Manduras, u t-tim kollu tiegħu għall sforzi tagħhom. Ir-rapport jurina illi li kieku ma kenniex istituzzjoni tal-Ombudsman, allura kien ikonna eh, noħolquh għaliex hija indispensabbli illi aħna minn żmien għal żmien niġu mfakra dwar dawn il-punti. Iva, ta' kuljum aħna nitusib il-files tagħna u allura irdu niftakru li huwa importanti li naħsbu f'dawn it-termini fuq xogħolna u studja Mandorus u t-tim tiegħu hekk qegħdin jagħmlu u grazzi ħafna tal-li fakkarna f'dan ix-xogħol. Grazzi ħafna lilek għal dan l-intervent, speċjalment tal-konklużjonijiet fejn awgurajt l-Ombudsman u anki fejn ma kenniex difiża min-naħa tiegħek, iżda inti wkoll tajtna riflessjoni dwar iċ-ċifri li semma l-Ombudsman biex bekk naraw il l-Kummissjoni tkun tista' twieġeb b'mod immedjat lil menti ta' ċittadini. U bekk naraw li forsi jkun hemm ukoll titjib eh, ukoll fil-wirja ta' xogħolkom. U jiena ukoll inżid E, l-auguru un-augura illi x-xol tal-Komissjoni u kolt mura l-aħjar meta aħna u kol e, nirreferu li l-kom fi xol tana u fil-qadi ta' xol tana ta' kol-jum. Issa nisimaw il-kollega Sinclair. Grazzi, Signora President, Sir Ombudsman, grazzi sew tal-li zortna l-lum. Naħseb illi jina għandi tlet mistoqsijiet l-ewel net ta' natura teknika, il-ċifri fir-rapport, xieġifiri il-kelma other bl-Ingliż oħrajn u anki not known mhux magħrufa fl-aħħar ta' dan il-graf li qed Forsi tista' tispjegalna eżattament x'huma ma dawtina xi eżempji. Punt ieħor. L-informazzjoni għaċ-ċittadini dwar xolkom u l-abilta illi ikun hemm talba sabiex inti tikkonsidra kwistjoni. Kemm hemm suċċess fil-komunikazzjoni ta' dana kollu l-ċittadini. Eh, pajjiżi ir-Renju Unit eh, ma tantx qiegħed flola livell f'din il-lista. Eh, jiena nista' ngħidilkom li livell ta' nuqqas ta' sodisfazzjon fil-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tagħha huwa livell qoli ħafna ferm iktar oli minn dak li għanna f'dan il-graf, ġifiri, xedin tamlu intom biex itkatru l-informazzjoni dwar dan il-punt, forsi tużaw l-MEPs, forsi kunem taħriċ għal-MEPs, taħriċ speċifiku biex bekku ma jkollhom ċertu miri u għal darba jaħdmu jamlu xi ħaġa. Kont ukoll interessata niswa minn għandek, forsi kjarifika u dwar din il-mistoqsija u l-linja tiegħi u l-linja tiegħi dwar budget. Skont dan ir-rapport inti qed tinna kien hemm 2500 ilment iżda 698 waqgħu taħt il-mandat tiegħek, iżda r-rapport hawnhekk qed jgħid illi kien hemm żieda fil budget tiegħek taħt 10 miljun euro. Meta żid dan ma' kemm il-ment kemm il-ment inti kellek tuħsib għandek madwar 14 euro għal kull il-ment. U għallu għedin nużaw b'mod effettiv dawn il-flejes u inti u koll tixti illi ikonna u koll ndollu l-level ta' tmin pozizjonijiet. Għanna xizda eh, flus għal dawn il-zidiet. Nishtin nisma t-femitijak dwar dan l-Unjoni Ewropea hija l-organizzazzjoni illi dejjem qiegħda tipritka għall austerità iżda mbagħad fil-ħidma tagħha tagħmel affarijiet oħra. Grazzi ħafna kollega Oken. Grazzi ħafna għall-introduzzjoni tiegħek hawnhekk illum. Naħseb mod ġenerali meta jiena nara l-lista u l-perċentwali tal-menti xi kultant u kemm il-darba semmejtu fil-kumitat dan il-punt, jekk ikollok ħafna l-menti minn pajjiż wieħed, mhux neċessarjament huwa messaġġ dan sinjal illi hemm sitwazzjoni ħażina, jista' jkun li hemm fil-fatt sitwazzjoni tajba fil-pajjiż. Għaliex iċ-ċittadini għandhom ċertu għarfien. Jien għamilt paragun eh, Romania mal-Bulgarija u Dan japplika għal dak li qegħdin naraw ukoll hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiġifieri. Għandek soċjetà ċivili kwalifikata ħafna fil-Bulgarija fejn is-sitwazzjoni fir-Rumanija hija totalment differenti. U nista' ngħid hawnhekk illi forsi ma tantx għandna il-menti mill-Greċja. Iżda xi kultant wieħed jistaqsi fejn qegħdin dawn? X'qed jagħmlu? meta nafu li hemm ħafna kwistjonijiet jaħarqu u li l-kollegi ta' Spanja xikulont najdilom illi m'għandhomx ikunu daqstant irrabjati li Spanja tissemma tant, anzi għandhom jittu pjaċir ikunu gburin biċ-ċittadini tagħhom illi tassew qed jagħmlu xogħolhom u qegħdin jipparteċipaw. U forsi wieħed jista' jitkellem dwar kif taħdem l-istampa, eċetera, meta naraw l-ammont ta' elmenti minn pajjiż, allora b'mod ġenerali dawn iridu nikkonsidraw dawn il-punti u li nanalizzaw dawn id-differenzi. Imbagħad il-prinċipji ta' servizz tiegħek nista' ngħidilkom illi dalodu fil-kumitat tagħna jiena għaddejt l-opinjoni tiegħi dwar liġi ta' proċeduri amministrativi fl-Ewropa, kena eh, diskussjoni fuq l-opinjoni, emmek u kol affissajna eh, eh, fukajna fuq il prinċipi ta' servizz. Nittama li jirnexxinna issa nitilqu minn dan is-soft law, ġifiri mhux nisimgħu biss klim sabiħ mill-Kummissjoni dawn l-intenzjonijiet tajbin, kemm hija sabiħa din, se nkunu trasparenti u nagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Iżda, aħna edin u kol nġildu, bat ikun hemm il-ħabi u ħafna segretezza. Irridu nasbu li lin mill-bażi ġuridika ta' Trattat ta' Lisbona. Iżda din il xi ħaġa illi ħarġet mir-regolamenti tagħna fejn titfol din il-kwistjoni u allura nittama illi Eh, nikkoperaw fuq dan il-punt u tajjeb il-liva naħdmu bejnietna Grigi u Danizi kif se naraw illi dan ikun regolament binqas perikli binqas problemi u mhux inwarbu dawn il-prinċipji ta' soft law. Meta naraw illi realtajiet huma ħorox ħafna naħseb li għandek tisħaq ukoll huwa illi dinja esperienza esperjenza Danimarka, Svezja speċjalment fejn dan il-prinċipju. L-amministrazzjoni wara kollox tibbenefika mis-sitwazzjoni mhux biss iċ-ċittadini. L-awtoritajiet ukoll illi ikunu sitwazzjoni aħjar meta huma jżommu dan il-valur fix-xogħol li wetqu. U għalek tkun xaġa sabiħa eh, jekk jirna xinna nikkonvinċu l-kollegi tagħna fil-Kommissjoni u fil-Konsil illi m'għandhom xi biżaw daqstant eh, mit-ċittadini, anzi li fukaw fuq ċittadini. Hija xi ħaġa taqsek tal-biża din illi nkunu f'demokrazija tan trasparenti. Dina tista' toħloq ukoll soċjetà aħjar. Grazzi mill-ġdid. Nittama illi din il-ġlida komuni tista' titkompla dan il- din il-kooperazzjoni u jkollna din il-liġi amministrattiva bħala riżultat. Anki jekk ma nistgħux intejbu l-aċċess għad dokumenti sa fejn nista' nifhem jiena. Din hija xi ħaġa illi mill-ġdid tlifna mill-aġenda xi ħaġa li, li tlifnija mhux minnaħa tiegħi l-Ombudsman. Grazzi ħafna l-Honorable Sara Varakos. Grazzi, President. Jena xtaqt mrotħajr l-Ombudsman, l-Sur Dimanduros, għal kualità tar-rapport tiegħu. Kif ukoll il-kontenut analitiku kif diġà ntqal. Jiena ikolli nistqar illi Jiena tassew kont kritiku fil-konfront tas Sur Diamandirus u għal xi żmien kien ikkonsidrat anke għal rwol ta' Prim Ministru u allura jiena nista' ngħid li ndagajt ħafna dwarek. Hemm xi punti li ma tajbin ħafna f'dan ir-rapport iżda ikolli nistqar li hemm ukoll ħafna ġeneralizzazzjonijiet li saru naħa tal-medja, mill-istampa. ħafna kummenti wkoll bħalissa dwar l-Ispanjoli u l-Grieg qed naħseb partikolarment eh, fil-Bild Zeitung, l-Gazzetta Ġermaniża li qalet li fil-Greċja qabel l-elezzjonijiet huma setaw eh, jivvotaw għal kwalunkwe partit li xtaqo eh, jagħmlu li jridu però xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar eh, min jirbaħ ikun persuna li tkollha l-appoġġ tal-Ġermanja. Issa għanna dan il-pupazz Grek li jgħix minn fuq dar ħaddieħor u dan huwa l-karattru komiku li għanna aħna u dawn jesistu f'ħafna pajjiżi, partikolarment fil-pajjiż fejn wieħed jista' jixtri l-Bildzeitung. Dawn il-karattri komiċi għandhom vantaġġ wieħed, jiġifieri. Ma kkawżawx il-gwerer fl-Ewropa. Imma storja oħra dik. Bħala ċittadin Greku tal-Ewropa jiena tal-fema illi dawn il-ġeneralizzazzjonijiet m'għandniex nagħtu kasom, m'għandhomx eh, m'għandniex nisimgħu dwarhom għaliex dejjem se nsibu ċittadini tajbin eh, f'kwalunkwe pajjiż u oħrajn inqas tajbin. U allura għandna noqogħdu lura milli nagħtu dawn it-tipi ta' karikaturi. Issa għall-Ombudsman. L-Ombudsman Ewropew. Fost t-mirjiet oħra l-Ombudsman għandu dmir li jati sens ta' ġustizzja li ċittadini. ċirrit infisser hawnhekk. Mumiex sempliciment jagħtu deċiżjonijiet tagħhom dan jsir ukoll mod partikolari, iżda jeħtieġ li jkun hemm ukoll sens aktar astratt jew sensazzjoni illi il-ġustizzja emmek edha u dan huwa appoċ utli u koll iċ-ċittadini. Għaliex iċ-ċittadini jistaw jittrattaw ma dis-sitwazzjoni diffiċli u jagħmlu sagrifiċċji sakemm huma għandhom is-sens illi hemm ġustizzja. U fl-Ewropa partikolarment fil-nofsinhar tal-Ewropa Sur Diamanduros osserva wkoll ħafna taqlib soċjali minħabba l-kriżi ekonomika u kif inti taf dana ifisser li dan is-sens ta' ġustizzja iktar iktar hija importanti u l-ombudsman allura jista' jkollu rwol dana kollu. Għalhekk jiena xtaqt nesprimi xewqa li inti twassal din il-ħaġa. Dwar il-budget jiena qed nosserva illi inti għamilt inkludejt zida ta' 3.89% lil budget u kol biex inti kun zida ta' 113.000 euro għal personal għal komplement l spejjes jisom huma aktar relatati mal eh, ċaqliq lejn bini ġdid fej għaliex nafu li l-post fejn inti tinsab bħalissa dan il-post se jsir eh, mużew. U allura għalina l-koll hawnhekk illum. forsi għanna ċerti perċezzjonijiet, forsi għanna fema iktar romantika ta' ċerti istituzzjonijiet. Din hija ħaġa tajba fil-fema tiegħi, iżda. Eh, naħseb is-soċjetà għandha bżonna din il-ħaġa sabiex eh, tikseb bilanċ. Għaliex inkella eh, donnu dejjem hemm xi ħadd jikkontrollana, xi ħadd warajna josservana. Dakkol minn ħatjer. Te, kollega Salamarakos, Bulla. Grazzi, grazzi lill kollega Salamarakos e Saburan. Grazzi, Signora President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-Ombudsman għal din il-ħidma verament importanti kif ukoll għal dan l-istudju li jagħmel fuq l-istituzzjonijiet Ewropej għaċ-ċittadini Ewropej għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel net. Id-dewmin medju inti jattajt li 66% jisiru fi żmien sena u l-24 u l-34% l-oħra. Kemm idumu? Mbagħad dwar in-networks tal-Ombudsman Ewropew Da kif jaħdem? F'pajjiż fejn inti ma jkollokx kontroparti. Kif tista' topera? Kif tista' ssib xi forma ta' kontroparti li jista' jkun parti minn dan il-network? Għaliex ħafna petizzjonijiet jista' jkun li ma jkunux jistgħu jitlestu f'dak iż-żmien u b'dan il-mod. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, e, Sur Ombudsman, Sur Diamandorus. Jiena verament kuntent li nista' nilqa' kawek għal dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U dan ir-rapport li e, inti preżentajt inna fil-fatt jikkonferma realtà li aħna nilqaw b'mod favorevoli ħafna għaliex l-Ombudsman Ewropew llum il-ġurnata huwa wieħed mill-iżjed istituzzjonijiet kredibbli il-Parlament Ewropew, ċittadini Ewropej hekk jaħsbu fuqu u fil-fatt bħalissa f'dan il-mument meta l-istituzzjonijiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet Ewropej eh, għaddejjin minn kritika għalhekk din il-perċezzjoni tant pożittiva huma wkoll grazzi għal ħidma tiegħek u tat-tim kollu tiegħek. Għalhekk, grazzi. Issa għandi xi mistoqsijiet jiena. Kif ħasseħ din il-kooperazzjoni mal-Ombudsman Nazzjonali? Għawek nixtieq nagħmel referenza għal tlet kazijiet li aħna rċivejna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u li sa ċertu punt huma marbuta ma' responsabiltajiet nazzjonali u anka dawk komuni, per eżempju. L-Ombudsman tal-Bulgarija il-imġiba tiegħu hija pożittiva ħafna anka dak ta' Rumanija. Aħna wkoll apprezzajna b'mod pożittiv il-ħidma tiegħu kif ukoll Eh, il-mod li huwa miftuħ u anka ġi enfasizzat eh, l-imġiba tal-Ombudsman tal-Polonja għall-impen tiegħu kif ukoll għall mod effikaċi kif jaħdem. Għalhekk dawn ir-riżultati tal-Ombudsman Nazzjonali kif nistaw nieħdu l-ikbar vantaġġ minnhom? Kif nistaw inbidluhom għal standard komuni fuq livell Ewropew? Issa, lilin minn dawn il-kummenti pozittivi, nishtiq insemmi li l austerita ma tistax tkun panaċea għaliex jekk le nispiċċaw b'sistema dittatorjali. U jina ma naħsibx li fl-axħar mill-axħar ħajn nexxinna nifrankaw L-Ombudsman bħala istituzzjoni demokratika għandu bżon finanzjar eh, deċenti u għalek jina eh, konvint li il-Parlament eh, ħaj jirraġuna b'mod tajjeb u ħajati budget raġonevoli għal dan l-istituzzjoni għal xija istituzzjoni li verament hija għad dispożizzjoni tal-ċittadini Ewropej. U proset ta' successi, grazzi jider li mawx iżjed talbi tal-kelma, nad il-kelma kelma l-sur Diamanduros biex iwieġeb għal mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nishtiq najt b'mod ġenerali, nishtiq nirringrazzja lill-membri li tkellmu, nishtiq ukoll nirringrazzja lill-Kummissjoni għal eh, klim ta' tifħir li huma tawna jina grat ħafna għal dan. Dan iwassal biex iżid il-sens ta' responsabilità tiegħi lejn din l-entità, lejn l-istituzzjonijiet u lejn iċ-ċittadini sabiex bħalma eh, ngħid lill-kollegi tiegħi kemm il-darba li irridu nollu l-livelli sabiex pal istituzzjonijiet ikunu sa naqdu l-ċittadini. Mela, ħan nwieġeb il-mistoqsijiet kif ġew eh, mistoqsija fl-istess ordna ordni. Dwar il-kummenti tal-Onorevoli Christensen, Iva, grazzi ħafna minn qalbi għal dawn il-klim ta' tifħir, u ħanajt li la darba il komissjoni hija madwar tnejn fil zewċ terzi tal-ċivil, 58% eh, ċertament inqas eh, mill-ammont li forsi nistaw nistennew, jina nittama li dan l-ammont ħajkompli jonqos u jina nserraħ fuq il-kooperazzjoni tal-kollegi ta'kom. Nina verament kontent li inti taħseb li l-prinċipji għata servizz pubbliku għat ħadima ta' ċivil Ewropej xi ħaġa li tistgħu tieħdu vantaġġ minna, kif ukoll li tista' tintuża fil-Kummissjoni, dan huwa propju ilan eh, għaliex aħna rridna natu stqarrija qasira e, ta' paġna. Din għax dan il-mod ikun faċli li il-ħadima ta' ċivil e, eh, jagħmlu referenza għalija jużawha biex jaraw kif jitrattaw mal-ċittadini fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. U jiena verament kuntent li inti taħseb li dan huwa l-aħjar mod kif nimxu dimu u ħankomplu nagħmel dan. Għalek, għal boħra grazzi. Signora Sinclair, grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek Jina napprezza il-frankezza li użajt inti. Għan u wieħed wieħed. Il-kategorija Other fil-rapport, fil-tabella, tal-lista tal-pajizi b'mod ġeografiku tirreferi għal żewġ kategoriji. L-ewwel net il-kategorija ta' ilmenti li waslu minn stati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. U t-tieni kategorija tirreferi għal dawk l ilmenti li waslu mingħajr identifikazzjoni, ġviri ma stajniex inkunu nafu minn fejn ġejjin. Għalhekk dawn it-tnej flimkien huma dik iċ-ċifra ġviri other. Oħrajn. Irrid ngħidlek li saċċertu punt sfortunatament naqbel miegħek fuq il-kwistjoni tal-fatt li l-Ombudsman Ewropew mhuwiex magħruf biżejjed fir-Renju Unit Inti staqsejt x'nista' nagħmel jiena. Ħaġa waħda li għamilt fis-snin li għaddew jiena żammejt kuntat estensiv u intensiv mal-kumentat parlamentari ta' servizzi tas saħħa Sinjura Abraham kienet ombudsman ta' suċċess kbir ħafna f'pajjiżkom li ħallit waraja e, wirt eh, kbir u ħajkun diffiċli ħafna li jerġa' jiġi e, li jerġa' jsir. U nittama li, li dejjem Judy Meller tkun tista' tagħmel dan. Jiena żort ir-Renju Unit kemm darba jiena nżur frekwentement u nipparteċipa fil-assoċjazzjoni tar renju Unitu, tal-Irlanda tal-Ombudsman li issa saret eh, maquta li li tirrappreżenta li ziet network intensiv ta' ombudsman fil dinja U nista' ngħidlek li kemm in-numru ta' Zjarat, kif ukoll l-intensità ta' Zjarat eh, waslu biex jiena nagħti attenzjoni kbira għal pajjiżek. U jina naħseb li rnexxinna nżommu il-livell ta' appoġġ hemmhekk. Partikolarment anka permezz tal-appoġġ li konna mal-Ombudsman tar-Renju Unit. Jina ma nafx kif nista' nuża l-MP Sinjura Sinclair biex inkunu nistgħu nippromovu eh, l-arfien tal-Ombudsman f'pajjiżek. Mhuwiex ir-rwol tiegħi li nuża l-MPs biex jiena eh, rrid nwieġeb lilhom. Iżda ċertament nista' naċċetta li jekk hemm xi membri mir-Renju Unit jixtiequ jużaw is-servizzi tiegħi nista' naċċettahom u nista' ngħinhom biex ninformaw liċ-ċittadini tar-Renju Unit dwar eh, l-istituzzjoni tal-Ombudsman tal Ewropew. Issa fuq il-budget nixtieq nirringrazzja kemm is-Sur Salavrakos u s-Sur Vostanaru għal tal-li saċertu punt anticipaw risposta tiegħi lilek iżda nixtieq ngħid dan li ġej l mod faċli li wieħed jiffaċċa il-kwissjoni tal-budget huwa li jieħu in-numru ta' il-menti li jiġu rċevuti mbagħad ta' tiddivid il-budgets minn dak in-numru. Iżda permetti li ngħidlek li minn barra eh, l-ammont ta' 2510 li semmejtlek eh, irne xilinejn b'moti differenti aktar minn 2000, għanzi 22.000 u jekk inti tagħmel divizjoni tal-budget bi 22.000 naħseb li l-ammont li ġiel wasal tal kien għalih inti ħajkun differenti ħafna. Minn barra dan nixtieq ngħid li jiena kuntent ħafna li stajt nwieġeb li talba ta' dan il-parlamentu tagħna dan il-kumitat li prova nsib modi ta' kif nista' innaqqas in-numru ta' eh, il-menti mhux ammissibbli u permezz tal-gwida interattiva rnexxinna naqsu dan madwar 25%. Għalhekk iċ-ċifra iżjed baxxa li għandek quddiemek huwa propju grazzi għal suċċess li innaqsu dawn l-elementi mhux ammissibbli u nżidu l-elementi ammissibbli. L-ħarnet jiena nikkunsidra bisħieħ il-kummenti tiegħek dwar l-austerità nixtieq ngħid tliet affarijiet fuq dan. F'dawn l-aħħar tliet snin l-Ombudsman kellu tliet budgets wieħed wara l-ieħor fejn it-talba iż-żieda li tlabna aħna qatt ma kien aktar minn 0.1. Differenza kienet bejn 0.1 sa 0.4, 0.5 f'każ wieħed. Għalhekk jiena naħseb li din hija prova tanġibli li l-Ombudsman kontinwament kien dejjem konxu tal-bżonn li nirrispettaw il-bżon tal austerita f'dawn il-żminijiet. Ir-raġuni għat-ċifra ta' din is-sena diġà eh, ingħatat lek mill-kollegi tiegħek il-Parlament fl id-deċida li ċaqla l-Ombudsman eh, fi kwartieri ġenerali differenti sabiex ikun jista' juża l-kwartieri ta' bħalissa, s-sede ta' bħalissa eh, għal mużew għalhekk aħna il-Parlament qed iċaqlaqna, qed iċaqlaqna f'uffiċċji ġodda u għalhekk ħajkonna inħalsu ħafna iżjed kera milli kellna qabel. Iġbiri minn dak li qegħdin inħalsu bħalissa. Għalhekk. Il-post addizzjonali huwa riżultat ta' azzjoni mill-Parlament. Storikament il-Parlament en lill-Ombudsman permezz ta' uffiċjal tal-kontabilità. U issa għalunna li dan l-uffiċjal minn da, mill-lum qudiem se jkollu bżonn jieħu pass lura mill-Ombudsman Ewropew biex eh, eh, jieħu responsabiltajt oħra fideħ. Għalhekk aħna eh, għandna obbligu li jkollna dan it-tip ta' uffiċjal ta' kontabilità biex nieħdu sib il-responsabiltajiet finanzjarji tagħna u għalhekk aħna tlabna li jkollna din il-persuna addizzjonali u nittama li b'dan il-mod serraħtlek moħħok. Is-Sinjura Awken, grazzi għal darboħra għal kummenti tiegħek, kif ukoll l appoġġ kontinwu ta' dak li għamil l-Ombudsman, aħna verament grati ta' dan l-appoġġ. Jiena nista' ntenni biss dak li jettinti inti li il-mod kif aħna ninterpretaw mm, ċifri għolja ta' il-menti jista' jvari, il-varja. Ċertament jiena ma nikkonsidrax li ċifri għolja ta' il-menti bħala indikazzjoni ta' problema. Il-fat li inti għandek, per eżempju, f'termini assoluti, l-ola numru ta' elementi ġejjin minn Spanja, li hija ħafna żgħar bħala pajjiż mill-Ġermanja, u jiena nista' ngħidilkom li fl-aħħar ħames sitt snin Spanja kellha xi żewġ jew tliet okkażjonijiet meta eh, għaddiet e, għal Ġermanja eh, bħala l-pajjiż minn fejn ġejjin l-ikbar num ġej l-ikbar numru ta' il-menti, dan ma jfissirx li l-Ispanjoli jkollu jgorru, imma għaliex għandhom istituzzjonijiet vibranti ħafna f'pajjiżhom mhux biss fuq livell nazzjonali iżda wkoll fuq livell reġjonali. U jiena għalhekk naqbel mal kummenti tiegħek fuq dan. U grazzi tal-kummenti. Issa dwar il-liġi amministrativa tal-Unjoni Ewropea inti tafsew e, eh, xin il-pozizjoni tal-Ombudsman. Ir-responsabilità tiegħi u l-mandat tiegħi huwa li napplikaw dak li din dan din l-entità tiddeċiedi. La darba l-leġislaturi kun adotta liġi jien imbagħad niġi mitlub li napplika. Jekk fl-erf tiegħu il-Leġislatur Ewropew jadotta liġi amministrattiva, imbagħad ovvjament l-Ombudsman japplika u jkompli japplika bl-istess mod ta' bħalissa, jiġifieri aħna nikkonsidraw il-liġi bħala ir-rekwiżit minimu ta' kif il-persuni għandhom iġibu ruhom u minn barra dan aħna ħan applikaw il-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba li ovvjament mid-definizzjoni tagħhom huma usa mill-liġi għalhekk jiena eh, lest li nara din it-tranzizzjoni li qed referenza għalija, jiena ħan nistenna deċiżjoni tal-leġislatur. l nista' naqbel miegħek li ovvjament mhumiex biss iċ-ċittadini iżda wkoll l-amministrazzjoni u l-istituzzjonijiet li jistgħu jibbenefikaw mill-eżistenza ta' dan it-tip ta' regolament. Signora Halavrakos, nixtieq inwieġbek fil-lingwa tagħna. Mela, l-ewwel net, grazzi tal-li qed li inti ħares mod kritiku li l-ħidma tiegħi jien dak li nipretend mill-membri tal-Parlament Ewropew. Meta jiena niġi għaw biex nippreżenta r rapport tiegħi ma nippretendi xejn iżjed minn dan u nirringrazzjak u jekk tippermettili ma nixtieqx nikkummenta fuq dak li qed fuq is-sitwazzjoni politika ta' bħalissa. Mhuwiex ir-rwol ta' l-Ombudsman Ewropew li jikkummenta fuq dawn l-affarijiet. Nixtieq ngħid sempliċement li jiena naqbel miegħek. Li s-sens ta' ġustizzja huwa iżjed minn sempliċement qorti li toħroġ il-ġustizzja, qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn eh, xi ħaġa li tkun legali u amministrazzjoni kif suppost. Għalhekk jiena napprezza wkoll dak li qed inti fuq il-budget. U fuq il-budget diġa fil-fat kommentajt meta wieġeb li Signora Sinclair. Issa jekk permetti li nixtieq inwieġeb il-mistoqsijiet eh, fl-ordni li saruli. Mela dwar il-żmien li ndumu li għanna bżon biex niprocessaw kas u nalqu kas. Jina nistanajt li is-sitwazzjoni hija waħda sodisfaċenti ħafna li fl-aħħar tliet snin irnexxinna innaqsu il-medja ta' żmien meħtieġ. U il-medja issa hija madwar disa' xhur. Minkejja dan nixtieq nieħu l-opportunità sabiex ngħid li fis-sittinijiet ġi publikat ktib famuż <laughs> li kien li, kellu bħala titlu kif tista' tikdeb permezz tal-istatistika u ovvjament bħala ombudsman ikolli ngħid li jekk jien jien qed ngħid disa' xurija il-medja xorta waħda hemm każijiet li jdumu ħafna li jdumu iżjed minn sena oħrajn isiru fi żmien tliet xhur, oħrajn jistgħu jdumu sena u nofs. Il-punt importanti li nixtieq insemmi jiena huwa li mija mill-każijiet huwa inqas minn sena. U li aħna rnexxinna innaqsu l-medja u għamilna dan mod konsistenti mill-2008 meta daħħalna proċeduri ġodda li jenuna biex naġlu il-proċess tal eh, ta kif nittrattaw l-menti. Ittil mistoqsija tiegħek. Din kienet fuq il-promozzjoni tan-netwerk tagħna, ir rabti tagħna f'postijiet fejn m'hemmx ombudsman. Per fl-Italja biss l-Ombudsman Nazzjonali. Fil-Ġermanja hemm il-Kumitati tal-Petizzjonijiet fuq livell federali jew inkella fuq livell tal-under. Imbagħad hemm erba' jew ħames eh, ombudsman tal-lender. Iġbi dan huwa arranġament li aħna nistgħu nużaw. Nistgħu jista' jkollna netwerk ta' kuntatti mal-kollegi Ġermaniżi tagħna. Sfortunatament minn allora fl-Italja Hmm, għax l-Italja fil-fatt huwa l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li m'għandux e, forma ta' kif wieħed jista' jsolvi xi problema jekk mhux bil-permezz tal-qorti, issa jiena mort l-Italja aktar minn 10 darbiet biex nipprova nippromovi l-adozzjoni ta' liġi. L-aħħar li mort kien sentejn ilu u jiena ltqajt mal-President Napolitano U skont l-informazzjoni li għandi, il-gvern li hemm bħalissa huwa aktar eh, dispos li jikkonsidra din il-possibilità b'mod favorevoli. U jina fil-fat l-Italjani għattilom li jina lest li mmur lura l-Italja biex niddiskuti din il-possibilità. Jina ċert li intom tafu li fl-Italja il-livell lokali ta' dan it-tip ta' proċedura ta' elmenti tneħħiet kompletament li saret xi sentejn ilu. U hemm madwar 20 hemm 20 reġun fl-Italja u hemm biss 11 li għandhom dawn ehm, il-persuni, il ġifieri jew il-figuri ta' ombudsman fuq river reġjonali. Ġifieri hemm nuqqasijiet kbar u jien dejjem lest li nagħmel l-almu tiegħi biex nipprova ntejjeb is-sitwazzjoni. Nixtieq nitlob skuża li minħabba problema teknika jiena tlift il-bidu tal-istarija tiegħek ma ma naħsibx li misjajt il-mistoqsijiet li għamilti għalhekk jiena nixtieq nirringrazzjak għal parti li smajt jiġri għal eh, għal mod pożittiv ħafna li inti tikkonsidra l-Ombudsman Ewropew. U palma qed qabel dawn il-kummenti pozittivi sempliċement iżidu sensazzjoni ta' responsabilità li għandna sabiex inkunu nistgħu nagħmlu il-ħidma tagħna b'mod adegwat. Mela, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Kif eh, nuża l-Ombudsman Nazzjonali biex inkun nista' nkompli nippromovi dak li qed nagħmlu aħna? jien irrid ngħid li l-istrument ewlieni li għandna huwa propju in-Netwerk Ewropew tal-Ombudsman. Dan nużawh mod sistematiku bħala metodu ta' skambju ta' informazzjoni fuq l-aħjar prassi sabiex inkunu nistgħu nirċievu l-ilmenti mingħand il-kollegi fuq livell nazzjonali li nibatu l-om l-ilmenti. Irvidini parti kbira, parti kbira tal-ilmenti nirċievi. Aħna nirċivu wkoll ċertu eh, talbi tal-informazzjoni minant il-kollegi nazzjonali għal dak li huwa dik li hija liġi eh, tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, b'ħafna modi qegħdin nikkooperaw magħhom sabu inkunu nistgħu nieħu żewġ għanijiet ġifieri li nżidu l-arfin tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-Istati membri U dan għaliex aħna nafu li l-liġi tal-Unjoni Ewropea hija realtà ta' kuljum fl-istati membri u hemmhekk għandha tinħass fl-iżjed livelli eh, baxxi. U dan għandu jsir kemm fuq il-livell ta' servizz ċivil fejn il-kollegi nazzjonali jistgħu jinformaw ta' dak li qed nagħmlu aħna. Iżda wkoll fuq il-livell tal-ġudizzjarja. U din ħaġa nagħmel jiena meta nżur l-istati membri. Inti semmejt pajjiżek, semmejt il-Bulgarija, jiena naħseb li l-Bulgarija bħalissa għanda ombudsman ġdid, eccellenti ħafna, aħna qegħdin naħdmu tajjeb flimkien u u qed jaħdem bil-lil biex jagħmel ristrutturar tal-uffiċċju tiegħu kif ukoll jiena fl-2013 għamilt impenn lil Surjanku u ħanżur pajiskom U għara ftit sin jena ħanniħu vantaġġ mill-fatt li s-Surjan huwa l-Ombudsman il-ġdid ta' Rumanija u jiena eh, qed gost nisma li huwa qed ikun enerġetiku ħafna u li qed jieħu passi sabiex din l-istituzzjoni tiġi magħrufa aħjar fost iċ-ċittadini Ewropea. Da hekk qed noperaw fuq. Usa, darboħra, grazzi lilek u l-Onorevoli Salavrakos għal kummenti mqanqla fuq il-budget tiegħi Jiena nista' ngħid sempliċement dak li qed is-Sinjura Sinclair li iżieda fil-budget hija xi ħaġa li toħroġ mill-Parlament mhix xi ħaġa li tlabni aħna u fl-aħħar tliet snin aħna tlabna żidiet li kienu verament viċin iż-żero. Grazzi ħafna. Grazie Mr. Diamandouros per eh, il suo intervento, grazie a tutti i colleghi che hanno partecipato, sicuramente. Grazzi li Sur Diamandouros għall-interventi għaw u l-kollegi kollha li ħadu sem fl-interventi sabiex aħna nkunu nistgħu nfasslu dan ir-rapport. Interventi tagħkom kienu kollha interessanti u l-appuntament tagħna huwa sessjoni li jmiss ta' Lulju fejn matula aħna bħala kumitat ser niddiskutu baktar reqqa il-kwistjonijiet li semmejna l-lum. Il-ombudsman mux ħanħalluħ jitlaq għalix naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda fejn għanna intervent tijaw biex huwa jipprezenta il-rapport speċjali dwar l-inkjesta dwar l-ilment 259 2010 kontra il-Kummissjoni Ewropea. Din titratta dwar l-espansjoni tal-istruttura tal-ajruport ta' Vienna. Ngħaddi l-kelma l-sur Diamandurus biex jippreżentanna suġġett. Thank you again, President, uh, <clears throat> for giving me the floor first. Grazzi, President, għalli għattini darba għaddejt il-mikrofonu. Jena nishtiq nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tajtni biex nagħmel prezentazzjoni qasira għabbażi tal-ftejim tana U jiena ta' din ringrazzjak fejn l-Ombudsman għandu jider hawnhekk meta huwa jressaq rapport speċjali lill-Parlament Ewropew. Ir-rapporti speċjali huma l-odot finali tal-Ombudsman. Jiena kif semmejt meta rassaqt il rapport annwali, il deċiżjonijiet tiegħi mhumiex vinkolanti legalment u għalhekk jiena nserraħ fuq il-saħħa tal-opinjoni pubblika biex jiena nkun nista' nikseb konformità ma' rekwiżiti tiegħi. Numru żgħar ta' rapporti speċjali l-Ombudsman ippreżenta lill parlament Ewropew jiġifieri 18 ir-rapport 16-il sena u nofs nemmen illi hija xhieda evidenti ta' l-approċ kooperattiv illi adottaw l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-maġġoranza kbira tal-każijiet. Parti mill-isfond għal din il-kooperazzjoni madana kollu u għal arfin tal-fat il-Ombudsman għandu biex jressaq rapport speċjali l-Parlament Ewropew ktar meta sir sir abbosta rakkomandazzjoni l-arfin il l-pass li jmiss ikun ta' rapport speċjali jgħin biex l-istituzzjoni tkun tista' tibdel il-pożizzjoni tagħha. Biex inkunu żguri, ir-rapporti speċjali m'għandhomx jiġu prezentati spiss wis imma għandhom jiġu prezentati jekk ikun hemm kwistjonijiet importanti fejn il-Parlament ikun jista' jgħin biex l-istituzzjoni tkun tista' tibdel il-pożizzjoni tagħha. pal entità politika l-Parlament Ewropew huwa sovran fit-trattament ta' rapporti speċjali tal-Ombudsman kemm fil-proċeduri kif ukoll fis-sustanza u l-approċċ u l-azzjonijiet. Jiena nittama li meta jikkonsidra rapport speċjali il-Parlament dejjem ser iqis illi id-dritt li wieħed eh, rassa element l-ombudsman kif ukoll id-dritt għal petizzjoni huwa dritt fundamentali ta' ċittadinanza Ewropea illi jinsab miktub fil-karta ta' drittijiet fundamentali li jossa jorbot huwa vinkolanti legalment wara trattat ta' Lisbona. Raġunijiet li jiena spjegajt ir-rapporti speċjali huma l-pedamenti ewlenin tal-arkitettura li tappoġġa il-ħidma ta' l-Ombudsman. Jien issa ser nitkellem dwar rapport speċjali jien naressaq 14 ta' Mejju ta' din is-sena dwar l-inkjesta tiegħi 2591-2010 inizjali Gigi. Jiena tal-fema illi fil-qosor il-Kummissjoni ma il-fatt il-awtoritajiet tal-Awstrija kienu voluti u rew konflitt ta' interess fl-amministrazzjoni ta' din il-kwistjoni u kien hemm ukoll nuqqas ta' proċeduri ta' riviżjoni disponibbli għal min l-menti u għalhekk bir-rapport speċjali jena għet nfittex lajnuna tal-Parlament biex niżguraw il l-Kummissjoni tindirizza dan il-konflitt ta' interess u tiżgura li jkun hemm proċeduri ta' reviżjoni. L-isfond għal dan il-każ jikkonċerna l-estensjoni tal-aeroport ta' Vienna permezz tal-kostruzzjoni ta' bosta proġetti ta' bini bil-autorità tal-autorità bil-permess tal-awtoritajiet tal-Awstrija jina naf li liġi tal-Unjoni Ewropea tobbliga li l-Istati membri biex jagħmlu l-evalwazzjonijiet ta' impatt ambjentali li IAS qabel ma dawn jirċievu il-kunsens fl-2006 27 inizjattiva ta' ċittadini li targumenta kontra il-konsegwenzi negattivi tal-espansjoni tal-aeroport ta' Vienna nidew il-ment ta' ksur mal-Kummissjoni fejn qalu illi l-IIA obbligatorja ma twettqitx mill-awtoritajiet tal-Awstrija. Il-Kummissjoni investigat u sabet illi vera ma kienx hemm EIA. Iżda minħabba li l-proġett ta' espansjoni kien kważi lest kollu dak iż-żmien il-Kummissjoni qablet mal-awtoritajiet tal-Awstrija illi hija ma kienx ser tibda il-proċedimenti ta' ksur jekk eh, u hija ma kienieċ ser tagħmel proċedimenti ta' ksur fuq il-kondizzjoni li l-awtoritajiet tal-Awstrija jagħmlu evalwazzjoni ambjentali ta' dawn il-ħidmiet. Min ressaq l-ilment ma kienux sodisfatti bil-mod ta' kif l-awtoritajiet tal-Awstrija għamlu l-IAs retrospettivi u għalek daret lejn l-Ombudsman. U ma kritikaw il-fat illi l-autorita' istess kienet għamlet l-autorità li ħarġet li għamlet li ħajjes istess kienet ħarġet uħut mill-permessi tal-proġett. U ma kienieċ għamlet il-proċeduri ta' reviżjoni skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea u ma wkoll kritikaw il-fatt l-autorità inkarigata mill-IA kienet ministeru li kienet ħarġet uħut minn dawn il-permessi dwar dan il-proġett wara li eżaminajt il-każ Jiena qbilt ma minn resaq l menti illi din is-sitwazzjoni setet tinvolvi konflitt ta' interess. Ma stajċ nifhem għaliex il-Kummissjoni ma kienx provat issib żgurar min-naħa tal-Awstrija illi proċedura ta' reviżjoni biex tisfida li IAs kienet saret disponibbli. Jiena konsidrajtu kol argument ta' min resaq l-ilment illi kienem konflitt ta' interess. Konkludejt li l-Kummissjoni ma kien żgurat illi li IAA ta' bilħaq kienet wetqet blaħjar mod. Il-proċedura kienet imbdiet u l-Kummissjoni qalet illi kienet ser tala il-kas ta' ksur meta hija tkun sodisfatta illi l-awtoritajiet tal-Awstrija ikunu ħadu il-passi meħtieġa. Jiena konsidrajt għalhekk illi f'dak l-istadju ma kienx hemm tieġa għal aktar azzjoni għaliex fdajt li l-Kummissjoni kienet ser tqis is-sejbit f'Novembru 2010 minn ressaq l-ilment reġgħu rrikorew għalija u qalu il l-Kummissjoni ma kienieċ ħadet lebda passi oħra fil-proċedimenti ta' ksur kontra l-Awstrija u hemmhekk jiena deċidejt li niftaħ it-tieni inkjesta li matula jiena spessjonajt il-fajs tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni. Fid-dawl ta' riżultati ta' din l-investigazzjoni jiena ndirizzajt abbozz ta' rakkomandazzjoni l kummissjoni fl-Ulju 2011. Meta jiena spessjonajt il fajs jiena sibt il-Kummissjoni ta' bilħaq ma kien ħadet aktar azzjoni dwar il-kwistjonijiet illi jien kont bitila l-attenzjoni dwarhom. Ma kien hemm xejn fil-fajr relevanti illi kien jissuġġerixxi li l-Kummissjoni kien diskutit bil-miktub flimkien ma' rappreżentazzjonijiet ta' min ressa l-ilmenti u l-awtoritajiet tal-Awstrija. Nixtieq infakkar lill-membri li jiena kont talaqt l-ewwel inkjesta mingħajr ma ħadd aktar passi għaliex il-Kummissjoni kienet żguratni illi hija kienet se tagħla il-każ ta' ksur ġala darba tkun sodisfatta illi l-awtoritajiet tal-Awstrija ikunu indirizzaw l-impatt possibbli tal-proġetti. Jiena konsidrajt illi kien ikun xieraq li l-Kummissjoni tindirizza dawn il-kwistjonijiet li jiena kont qajjimt fl-ewwel deċiżjonijiet tiegħi. Fl-abbozz ta' rakkomandazzjoni jiena qed illi l-argumenta minn ressaq l ilmenti dwar il-konflitt ta' interess der illi kellu bażi soda. Apparti minn hekk jiena sħaqt illi fid-dawl ta' stqarrija pertinenti tal-Qorti tal-Awdituri tal-Awstrija ma kienx daqshekk żgur illi ċ-ċittadini setgħu jużaw il-proċedura ta' reviżjoni skont il-liġi tal-Awstrija. Jiena konkludejt illi l-Kummissjoni ma kienx irnexxiela ma kienx qiset sejbit tiegħi mill-ewwel inkjesta. U għalhekk jiena rakkomandajt lill-Kummissjoni biex tindirizza dawn in-nuqqasijiet li jiena kont dwarom dwarhom u biex tikkonkludi l-evalwazzjoni mill-aktar fis possibbli. L-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-abbozz ta' rakkomandazzjoni ma solvitx il-dubji li na kont esprimejt fl-ewwel deċiżjoni kif ukoll fl-abbozz ta' rakkomandazzjoni dwar il-konflitt ta' interess u wkoll dwar Innuqqas possibbli ta' proċedura ta' reviżjoni għal ċittadini. Infatti, der illi l-opinjoni tal-Kummissjoni der illi mill-opinjoni tal-Kummissjoni illi jew hija ma konsidraċ illi huwa meħtieġ illi tara kux possibbli illi titwettaq proċedura ta' reviżjoni għal EIA retrospettiva jew inkella hija kienet għamlet sqarrijiet illi konvinċew lill ombudsman u lill min ressaq l-menti illi proċedura ta' reviżjoni bħal din kienet possibli, possibli. Anke jekk hija ma kienx konvinta li dan seta' kien il-każ. Iż-żewġ interpretazzjonijiet jindikaw nuqqas serju illi wieħed ikun f'konformità ma' amministrazzjoni tajba. Der ukoll illi l-Kummissjoni ma ndirizzatx il-kwistjoni tal-konflitt ta' interess u l kummissjoni qalet illi l-prinċipju ta' legalità u stat ta' dritt huma vinkolanti għall awtoritajiet tal-Awstrija. Jiena niftakar illi l-awtoritajiet taw xi permessi għal ħidmiet anke jekk huma ma kinux evalwaw l-impatti tal-proġetti fuq l-ambjent. L-argumenti tal-Kummissjoni għalhekk ma kinux konvinċenti jiena għal daqstant nistieden il-Parlament biex jikkonsidra dan ir-rapport speċjali u nitlob il-Parlament biex jappella l kummissjoni biex terġa' tikkonsidra l-approċċ tagħha fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-ilment ta' minressaq eh, l-ilment dwar l-aeroport ta' Vienna u tindirizza nuqqasijiet li jena semmejt. Dan ifisser illi azzjonijiet ulterjuri għandhom iqisu l-obbligu tal-awtoritajiet nazzjonali li jiġi żgurat li l-ewwel minn irissaq l-ilment ikollu aċċess għal proċedura ta' reviżjoni u l-tieni net jittieħdu passi biex tiġi indirizzata tal kwistjoni ta' konflitt ta' interess fl-applikazzjoni ta' direttiva 85 3 337. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie Mr. Diamandouros. Um, la parola... Al... Grazzi, Sur Diamanduros. Issa naddu l-kelma l-rappresentant tal-Kommissjoni. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Ombudsman. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sur Ombudsman. Jiena nixtieq nibda billi ngħid illi ġeneralment kien hemm kooperazzjoni tajba bejn il-Kummissjoni u l-Ombudsman Eżempju ta' dan huwa pereżempju fil-komunikazzjoni u l-implementazzjoni tagħna u l-ideat tal-ombudsman dwar il-network tal-ombudsman pereżempju. Dwar dan hu nibżazda illi aħna għadna ma naqblux bejnietna. Aħna għatanna xi mistoqsijiet dwar il-rapport illi inti produċejt u li aħna neħduh bis-serjetà għaliex ma un lebda proċess li nbeda f'din il-kamra jina nishtiq ngħid x'tip ta' kwistjonijiet għandna. Għandna żewġ punti kbar ta' diskussjoni. Fir rigward tal-evalwazzjoni ta' impatt fl-Awstrija, ħabib antik ta' dan il-kumitat, iġifieri, x'inhu lan ta' proċedura ta' ksur meta il-ksur ikun ilu li sar. U l-kwistjonijiet l-oħra huma marbuta ma dan li ġejxin id-differenza bejn l obbligi legali skont id-direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt illi tista' tinfurza l-Kummissjoni u x'tista' titqies bħala amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Istati membri. Dwar l-ewwel kwistjoni aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proġetti żgħar bħal pereżempju parking illi infrastruttura ta' parking li bdiet tiġi implementata fl-1999 u aħna irċevejna il-ment fl-2006 dwarha. Min ressaq l-ilment setaw irrikorru għal orti tal-Awstrija. Infatti min ressaq l-ilmenti kien hemm illi deru qudiem il-qorti bħalissa hemm każ pendenti dwar il-każ 420 tal-2011. Għalek nisabu f'sitwazzjoni fejn imbnew xi bini fiksur tad direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt, x'namlu? Għanna żewġ alternattivi bażikament. L-ewwel net illi nippruvaw niksbu miżuri ta' kumpens kemm jista' jkun miżuri ta' kumpens minnaħa tal-awtoritajiet u t-tieni alternattiva illi hija li nirrikorru għal qorti u nippruvaw niksbu l-annullament tal-permessi u ta' bilħaq niksbu il-erda jew it-neħħija ta' din l-investiment. Din hija possibilità oħra. U din tidher bħala sitwazzjoni estrema, hija sitwazzjoni estrema, imma il-ħamis permess ta' stqarrija tal-istampa tal-Kummissjoni ser tindunaw il dinja ċaġa li qed nikkomple qegħdin inqisuha għal tneħħija ta' turbini tal- tarrieħ fix lok tal-Ewropa. Aħna deċidejna illi nużaw il-proċedura ta' ksur u nippruvaw niksbu kem jista' jkun kumpens u dwar dan naħseb sur ombudsman ma nix nuqqas taftejjim. Aħna rridna illi konna evalwazzjoni ta' impatt ex post dwar din is-sitwazzjoni li ma nistgħux nsibu aktar rimedju dwarha. U hawnhekk jibda nuqqas taftejjim tagħna. Naħseb li inti tikkritikana għal fatt li aħna ma minnix biżejjed biex nikkontrollaw dan l-evalwazzjoni ta' impatt expost. Aħna naħsbu il-liġi kif tinsab ma tatniex permess biex aħna nkunu nistaw namlu xi ħaġa oħra dwar l-aċċess għal ġustizzja ta' reviżjoni kif jissema f'paragrafu 53 ta' rapport tiegħek kien ikun ġust kikun għatu aċċess għal ġustizzja. Issa dan għalina mhuwiex bizzejiet. Ma nistawx nibdlu ir-regoli tal-kodiċi tal-proċedura ċivili u amministrattivi sempliċement biex inkunu ġusti. L-Awstrija ma setgħetx tikser ir-regoli hawnhekk għal dan il-każ speċifiku għalhekk aħna ħassejna l ma stajna nagħmlu xejn iktar dwar il-konflitt ta' interess. Id-direttiva tal-evaluazzjoni ta' impatt dan ma tirregolamentax hija ħasra ma jekk naħsbu dwarha meta qorti jew entità għolja tannulla eh, deċiżjoni tal-liġi ambjentali ta' permess ikun xikun din ser tarġa' tibgħat id-deċiżjoni lill-awtorità ġudizzjarja anka jekk il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tannulla id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali din ser tibgħata lura u mhux ser tikkunsidra li hemm konflitt ta' interess għaliex hekk ġie deċiż fil-bidu. Din mhijiex l-aħjar sitwazzjoni dan ikollu ikolli nistqarru magħkom Iżda fl-interpretazzjoni tagħna der illi ma kien hemm xejn li aħna stajna nagħmlu. Nista' niżgurakom illi rapportakom ġi komunikat u ġi diskuss mal-awtoritajiet tal-Awstrija imma ma stajna namlu xejn biex inwaslu l-proċedura ta' ksur u għalhekk hemm nuqqas ta' fostna. Xi ħaġa oħra li nixtieq niċċara għaliex jiena naħseb li huwa punt tassew importanti għal ġejjeni dwar paragrafu 57. Intom titkellmu dwar il-fatt illi aħna ħadna vantaġġ mill-evalwazzjoni l-ġdid tal-impatt għattilet runway tal-aeroport. U intom tgħidu kif jista' jikkumpensa dan? Iva jista' jikkumpensa. It-tielet evalwazzjoni ta' impatt dwar ir-runway illi li għaddeja bħalissa ser tikkalkula l-impatt kumulattiv taż żewġ proġetti. U għalhekk dwar dan Naħseb illi hemm fema differenti minn naħa tagħna dwar x'ser timplika din l-evalwazzjoni ġdida ta' impatt minn punt di vista legali din ser tagħmel l-evalwazzjoni kumulattiva tal-proġetti preċedenti, jiġifieri jekk tridu permess ġdid tal-turbini tar-riħ ximkien fir-Rumanija, inti titqis il-turbini eżistenti u għalhekk kien hemm obbligu li l-awtoritajiet tal-Awstrija jagħmlu hekk u minn punt di vista ta' fatti aħna ninsabu f'kuntatt ma' l-autoritajiet tal-Awstrija u qed nindunaw illi l-evalwazzjoni ta' impatt qed jisu kol l-impatt tal-ħidmit preċedenti. L-ikbar sfida hija marbuta mal-istorbju dan ser ikun e, eh, din ser ikun l-ikbar problema għaċ-ċittadini. L-Awstrijaċi qegħdin jisu bis-serjetà dan l-impatt U għalhekk aħna naħsbu illi s-sitwazzjoni mhijiex perfetta hawnhekk għaliex qed nintervjenu tard wisq m'għandniex ċans u l-awtoritajiet Awstrijaċi m'għandhomx ċans illi jagħmlu xogħolhom sew imma għad-ċittadini l-iktar ħaġa importanti hija marbuta mal-istorbju ġenerat mill-ajruplani. Qabel ma tibda l-proċedura jiena xtaqt niċċara l-affarijiet. Għandkom dritt li titkellmu dwar ċertu problemi Aħna ma stajniex immorru li lin mill-limiti tal-liġi. Aħna kena biżejjed komunikazzjoni. Anzi, ħassajna ma kienx bizzejet komunikazzjoni u dan tolbu skuża imma rridu narfu wkoll x'inhuma il-limiti fir-rigward tal-proċedura ta' ksur. Grazzi, rappresentant tal-Kummissjoni. Jiena nirringrazzja wkoll lill-Ombudsman tal-intervent tiegħu Mawx tal-biet tal-interventi. Il-kollega Bostinaru. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Bħal Shakespeare, bitweġibiet illi aħna għanna l-lum, edin ifedġu mistoqsijiet oħra. Għalix? Għalix il-kas li għadu kemm isemmi is-sur Ombudsman għalina huwa każ ċar ta' studju. Għaliex huwa każ ta' studju? Għaliex huwa dwar l-affidabilità u l-kredibilità tal-IAs l-iktar meta l-evalwazzjonijiet isiru mill-investituri bħal ħafna każijiet oħra fl-Ewropa kollha hemm konflitt ċar ta' interess bejn min jinvesti u l-kredibilità l-affidabilità tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. It-tieni net. Jekk dan seħħ fl-Awstrija. Stat illi għandu amministrazzjoni pubblika tassew b'saħħit awtoritajiet pubbliċi b'saħħithom. Istituzzjonijiet effettivi u infurzar tal-liġi Kif nistgħu nimmaġinaw l dan mhux ser jiġi stati membri oħra fejn l-awtoritajiet? Hemm ħafna eżempji. Nibda bil-eżempju mir-Rumanija. Grazzi, Peter. Jina ser nibda billi nitkellem dwar ir-Rumanija. Aħna nistgħu nafdaw illi fuq livell tal-Unjoni Ewropea kull stat membru ser jimplementa bisħieħ ir-regoli Il-ġodda tal-Unjoni Ewropea li fit-teorija regoli huma sbieħ anke perfetti, iżda fil-prattika hija problema serja. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Għaliex neħtieġu id-direttiva l-ġdida dwar l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali dan inna nistaqsuh. Aħna neħtieġuha neħtieġuha din id-direttiva l-ġdida biex nindirizzaw dawk il-problemi anke dwar l-impatt kumulattiv, per eżempju l-kas tal-Rumanija jew tal-Bulgarija, biex nindirizzaw ħafna problemi oħra u għal diġi ambjent. L-aħħar mistoqsija tiegħi aħna rridu ntejbu il-kapaċità tal-Kummissarju Potoċnik u l-amministrazzjoni tiegħu biex huma jkunu jistgħu jindirizzaw il-problemi illi huma reali huma importanti. U ħafna minnhom jaslu qudiemna hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet forma ta' petizzjonijiet. Jiena dwar l-inizjattiva ta' ksur nifraħ l-Ombudsman għal-ħidma tiegħu u nappella l-DG Ambient u l-Kummissarju Potoċnik wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni u mhux noqogħdu niddiskutu wara li jseħħu l-affarijiet għal din hija evalwazzjoni wara li diġà seħħew l-affarijiet Imma fil-prattika il-ħaġa tissir wara li l-ħsara lill-ambjent kun diġa saret. Il-kollega jar. Grazzi tassew. Jiena ma tantx kont oġġetti fil-kritika tiegħi lil Viktor. l Bostinaru indirizza il-problemi ewlenin hawnhekk. Meta jkun hemm proġetti kbar ta' kostruzzjoni, Spiss il-Kummissjoni tassumi li l-Istati membri ser jikkonformaw mad dispożizzjonijiet attwali. Dan narawh illi anke jekk huwa kredibbli spiss fil-kumitat naraw illi l-istati membri ma jikkonformawx mal-proċedura. Irridu nidentifikaw l-aħjar proċedura illi għandna nużaw biex niżguraw illi l-affarijiet isiru kif għandhom isiru u jiġi stabilit li l-aħjar passi jittieħdu. Ġala darba jkun twetta proġett ma tantx nistgħu nagħmlu affarijiet. Ħafna petizzjonanti jgħidu jaraw il-Kummissjoni tgħidilhom illi aħna assumejna illi l-Istati membri jikkonformaw mad dispożizzjonijiet iżda spiss nindunaw illi dan ma sarx. L-Ombudsman għamel l-aħjar ħaġa, iċ-ċittadini rokorrew għalih u għalulu illi xi affarijiet ma' żmerċ u l-Ombudsman talab għal stqarrija minn il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni meta jsir dialogu tajt illi il-kollaborazzjoni kienet tajba dawnek il-kollaborazzjoni bejn l-Ombudsman u il-Kummissjoni u viceversa. Il-reazzjoni tal-Kummissjoni kella xifti tan-nuqqasijiet kemm il-darba. Dam ħafna kien hemm ħafna żmien li għadda qabel ma l-Komissjoni kella reazzjoni, l-Ombudsman prova jieħu xi azzjoni, iżda kien kellu kien xi ftit illimitat. Il-Komissjoni ma setax jaġixxi fisem min ressa l-ilment. Hija idea tajba li aħna nindirizzaw din il-problema hawnhekk f'din il-Kamra. Minnaħa għanna monitoraċ għaddej u kol xieġri jekk wieħed jidentifika anomalija. Wieħed għandu jkun konsistenti u jirranġa l-iżball. Mhux jaħrab minn dialogu għaliex din tagħmel il-ħajja tal-ombudsman aktar diffiċli. Iċ-ċittadin imbagħad l-lu x'istajt x'għamilt. U x'ser wieġeb l-ombudsman għal dan? Din hija ħasra l dawk kollha involuti. Reverend Oken. Thank you for your... Grazzi. Jina mniex edha unnek biex namel kummenti għalix jina il-rapporter fejn jitħol dan il-rapport. Forsi fil-qoddim nistaw u koll naramlu dak li propona s-sur postinaru dwar revizjoni tal-valutazzjoni tal-impatt biex bekk nissaguraw li din is-seħ din is-sena mbagħad huwa imbarazzanti. L-ċittadin ngħidulhom li saru l-affarijiet u ma jsirux. Tisma illi nistgħu nagħmlu valutazzjoni post-mortem u hija possibbli. Iżda ma ssirx. Allora qisu dana ma kienx possibbli. Bat naraw illi kulħadd jikkalma u ma jiġri xejn. Mhix aċċettabbli din. Jekk irridu sistema serja. U allura Kien interessanti nisma din l-informazzjoni anke mill kommissjoni Jiena ma tantx kont nieħu pjaċir nirrakkonta din l-istorja. Għax ma tantx kienet storja tajba li qed jirrakkonta. Iżda ovvjament nieħdu pjaċir nisimgħu s-segwitu grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Għaliex ħafna drabi dawn huma sitwazzjonijiet li nanalizzaw aħna xi ċittadini tagħna joħossu li ma tagħmel differenza ta' xejn fl-aħħar mill-aħħar. Jekk l-awtorità trid tagħmel dik li tixtieq, allura ma nistgħu nagħmlu xejn u il-Kommissjoni titkellem ma' żewġ naħat. U allura situazzjoni frustranti għall-aħħar. Allura ta' sewrdu ngħidu biċ kif se ntejbu reazzjonijiet istituzzjonali għal każijiet ta' ksur bħal dawn. Grazzi. Adesso non ci sono altre richieste di intervento. Nix aktar talbi tal-interventi u għalek naddilura l-kelma issa l-Ombudsman biex iwieġeb għal dawn mistoqsijiet. I want you to know the Ombudsman does not have extra. Mandixi setat extraterrestri pal Ombudsman. Nirringrazzja l-membri għal reazzjoniet tagħhom u anki għall appoġġ tagħhom ħaġa tajba eh, min-naħa ħatija li nindirizza xi kummenti anki eh, lejn il-Kummissjoni għaliex jien ovvjament inqis b'ħafna serjetà l-isforzi tagħkom li tippruvaw tiċċaraw is-sitwazzjoni. Żewġ punti wkoll hawnhekk fil-pubbliku huwa il-każ kif diġà smajtu illi għandi relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Kummissjoni fil-maġġoranza tal-każijiet. Huwa każ ukoll li għandi relazzjoni tajbin ħafna wkoll ma' DG Ambjent. Is-Sur Falkenberg huwa DG tajjeb ħafna u ħadem tajjeb ħafna ma' l-Ombudsman biex anki jieħu avvantaġġ minn netwerk tal-Ombudsman biex bekk isib soluzzjoni għal problemi li huma importanti għal kommissjoni biex bekk dawn ma jikbrux u għalhekk in netwerk hija disponibbli għalih għal din ir raġuni u dan dinja evidenza tajba ħafna rida tagħna illi naħdmu flimkien magħhom. Minkejja dana kollu, xtaqt ngħidilkom illi għandi tliet kummenti dwar dak li jettu. Il-problema bażika li jiena kelli hija li ġala darba kelli l-assigurazzjonijiet minnaħa tagħkom li l-affarijiet jimxu l qudiem jiena eh, ħaris lejn il-fajl u rajt l-ebda evidenza ta' forma ta' dokumenti li sarek. U din hija l-problema li għandi qoddimi. U għalhekk jiena qed nirrapporta lil din istituzzjoni li kieku kien hemm komunikazzjoni bil-fom m'għandix eh, raġuni għalfejn nitfa' xi dubju fuq dan iżda sfortunatament il-mandat tiegħi jitlobni eh, nieħu azzjoni fuq dak li nkiteb biex bat jiena ngħaddi kollox il-parti l-oħra u jiena ma stajtx ngħaddi lil parti l-oħra ehm, informazzjoni għaliex ma kellix dokumenti bil-miktub u allura jiena nista' nissimpatizza ma' situazzjoni li kellkom intom minħabba l-liġi iżda il-kwistjoni mhijiex biss il-liġi hija wkoll amministrazzjoni tajba u rajt fuq livell ta' amministrazzjoni tajba it-tweġiba kienet tajfa. U allura ma rridx nieħu wisħin ċertament l-Ombudsman ma stennix jew ma suġġerix jew talabx illi l-Kummissjoni tipproċedi għabbażi illi tneħħi jew tħott bini esistenti Fir-rekomandazzjonijiet tiegħi bl-ebda mod ma jiena rakkomandajtek, iżda jiena rrit illi forsi kif tindirizza tilwima anzi il-ment mill-pajjiż fejn huma ħassew li ma kellhomx possibilità li jkollhom valutazzjoni għaliex il-liġi Awstrijaka ma tippermettix hekk, u mbagħad kont qed nistenna lill kummissjoni illi tippreżenta xi soluzzjoni innovattiva skont amministrazzjoni tajba u intom tafu sewwa illi il-Kummissjoni kemm il-darba u rrit il-kapaċità illi tkun innovattiva meta hija xtaqet tkun hekk mingħajr ma tikser il-liġi u jina rajt u sibt li din is-sitwazzjoni partikolari ma wassalx għalhekk. L-aħħar punt. Jiena mkompli eh, nemmen li hemm konflitt ta' interess involut. Meta Ministeru tar-Repubblika tal-Awstrija fil-fatt huwa kemm dak li joħroġ il-permessi għal-bini. Kif ukoll minnaħa l-oħra jgħid ma nistgħu nagħmlu xejn. Hemmhekk naħseb hemm konflitt interess u allura jiena konkludejt illi it-tweġiba tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward ma perswadinix illi dawk li jagħmlu l-ilment eh, kellhom tort. Dak kollox li xtaqt ngħid fuq din il-kwistjoni issa il-kwistjoni mhix f'idej aktar issa qudiem din l-entità qudiemkom sabiex intom tiddeċidu kif għanna nimxu l qudiem iżda kien importanti illi niċċara dan il-punt qudiemkom anki um, biex l-udjenza tifhem is-sitwazzjoni. Grazzi mill-ġdid. Aħna minna ħatana se nipprovaw nanalizzaw dan il-każ b'ħafna attenzjoni biex bekk e, nwaslu għal rapport speċjali biex bekk ukoll il-grupp tal-ħodor eh, se jieħdu fidejhom il-ħatra tar-rapporter inkarigat. Grazzi, Sur Diamanduro, sal prezenza tiegħek. Grazzi għall kollaborazzjoni tiegħek. Nifirħulek għal xolok. U bekk jiena ovvjament eh, inħalli fidejk biex tkompli ix-xogħol tan tajjeb tiegħek.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 Mek nistaw inkomplu bil-punt numru 18 għawnek għanna l-punt dwar l-iskejl Ewropej. Is-Sinjura Anagori se tkun tkellimna dwar dan il-punt. Jekk joġbok fidejk. Il-Warn of Senari tajjab, jina Anagori, President ta' Interparents. Aħna nirrepreżentaw u nikkoordinaw l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri għal iskejl Ewropej u għanna sede fil-Bord ta' Governanza u l-Grupp ta' Hidma involuti. Illum miħaj għaw u kol oħrajn tal-komitat minn Brussel 1, 2, kif ukoll rappresentant tagħna li jittratta l-bżonnijiet speċjali edukattivi dan is-sistema. Jekk għandkom xi mistoqsijiet aktar l-qudiem, aħna ndu pjaċir nwiġbu. Nixtieq mur lura għal sena ilu meta diversi ġenituri, studenti, rappreżentanti tal-personal għamlu demostrazzjoni flimkien f'Brussell, Lussemburgu kif ukoll f'skejjel oħra għal aktar informazzjoni tista' tmur fil-website tagħna kontra miżuri ġodda introdotti sabiex ikun hemm tnaqqis fil-budget, ikun hemm tfaddil fis-sistema ta' skejjel Ewropej. Il-budget tal-2011 ra tnaqqis ta' 7 miljuni, is-sena ta' wara il-Kummissjoni insistiet fuq eh, il-sida ta' zero fil-budget u allura iskejjel kellhom juru stimi b'tali mod li kollom ammont fiss kontra l-idea tal-bilanċ tal-budget fil-konvenzjoni sabiex eh, jagħmlu tajba dan il-tnaqqis irrit ikun hemm deċiżjonijiet eh, importanti li jittieħdu dwar kif wieħed seta' jagħmel ċertu tfaddil u dan it-tfaddil sar bir-riorganizzazzjoni tal-istudju l-korsijiet, tnaqis fil żmien ta' koordinazzjoni għall-allema, tnaqis fis-sijat ta' talim kif ukoll appoġġ ta' talim u introduzzjoni ġdida s-sistema kienet diskriminazzjoni bejn studenti. Jiġifieri studenti f'kategorija tlieta ma setawx jieħdu eh, korsijiet fil-lingwa nattiva tagħhom. U allura din kienet eh, tema ta' razzjonalizzazzjon ta' fuxi tfisser din u dana fir realtà kellu effetti serji fuq il-loqsma ewlenin eh, ta' tal-lim fejn jitlu studenti u kol laqtu il-sezzjoni tizzar u lingwizzar kif u kol t tfal l-aktar vulnerabli li kellhom bżonn aktar ajnuna, u kol laqtu il-xjenzi fejn huwa diffiċli il-wieħed ikollu bizzejiet eh, gruppi ta' studenti. Eżempji ta' maraj ta' marajr Eh, tfal belġani fi sezzjoni ma kienu situazzjoni fejn ma kell xi ikollhom il-kimika bil-lingwa eh, Franċiża, l kienna student illi studenta li kellha tmur mal grupp ta' studenti li kienu jitalmu bl-Ingliż. U kien hemm ukoll eżempji oħrajn f'suġġetti oħra u lingwi oħra. Dawn huma tipi ta' sfidi li dawn l-istudenti għandhom qudiemhom illum. Għalfej huwa diffiċli li wieħed jagħmel tfaddil. Il-budget tal-iskejjel m'għandhomx aktar eh, flus eh, u 84% huma dedikati għal pagi u allura jekk wieħed irid jagħmel ċertu tnaqis, it-tnaqis isir hemmhekk. Hawnhekk eh, għandna l-figura ta' 4.2 miljuni dan meta ġid introdott dokument li 33 u meta l-ġenituri protestaw u iffirmaw il-petizzjoni. Nirringrazzjakom tal-li jintom smajtu l-petizzjoni tagħna mingħajr minnu, u anke grazzi għal dibattitu interessanti li kien hemm. Dan kien punt importanti ħafna l-iskejjel Ewropej rajna il-finanzjament tal-iskejjel waqa bil-kontribuzzjoni ta' bilanċ eh, kif għana ma baqax aktar tesisti skont il-konvenzjoni u lanqas ma rajna rispett tal-integrità pedagogika loġika tal-sistema. U dan kellu konsekwenzi ta' żmien twil fuq l-edukazzjoni. Ovvjament, wieħed ma jistax e, għal jixal sistema edukattiva. Allura aħna għamilna referenza għal Parlament Ewropew sabiex huma jagħmlu tajjeb u jaraw li nżommu dan il-proġett Ewropej u tlabna illi kun hemm valutazzjoni esterna tal-kurrikulum tal-iskejjel Ewropej u bħalissa il-Kummissjoni l-entità hija DG Resources responsabbli għal dawn l-iskejjel u m'għandix il-seta eh, li tieħu dawn il-deċiżjonijiet. Iżda kien interessanti nisimgħu l-Ombudsman ftit ilu għaliex aħna nixtiequ li dan l-audit estern fuq is-sitwazzjoni eh, nixtiequ li din issir għaliex il-Kummissjoni ma mlitxek l-Ombudsman eh, jgħid li hawnhekk għandna eżempju ta' amministrazzjoni ħażina. Din il-ħaġa issibuha u fid-dokumentazzjoni li aħna tajnikom illum. Dan huwa l-ewwel punt li nixtiequ nagħmlu. Nixtiequ nitolbu għal Parlament Ewropew illi jitlob għal din il-verifika din l-audit esterna u indipendenti. Issa dwar budget ta' din is-sena aħna f'sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni fil-opinjoni tagħhom ħassew illi jista' inqas mill-budget ta' bilanċ u minkejja l-sforzi kollha mill-iskejjel illi jagħmlu tnaqqis u rajna li din kienet it-tielet sena ta' tnaqqis, it-tielet sena tal-ifriżar tal-fondi, iżda l-ikbar tnaqis kien ta' 294 u dana kellu xaqsa ma' 15 il-1000 miljon fejn jidħol il-balancing budget u aħna rajna u koll il sabu 5.5 miljoni u il-budget li se jider u dim il-parlament se jkun għal 173 miljon iżda u nitolbu għal 180 miljon illi kien l-ammont oriġinarjament meqjus bħala dak meħtieġ għal iskejjel. diffiċli ovvjament is-sitwazzjoni għaliex il-kontribuzzjoni ta' bilanċ żdiedet eh, f'termini reali iżda rajna tnaqqis ukoll f'tħul ieħor li jidħol fis-sistema. Mod partikolari minħabba l-fatt li l-Istati membri kellhom naqsu il-salarji tal għalliema kif ukoll ukoll naqsu eh, ukoll is-secondments u allura intnaqis min-naħa tal-pagi nazzjonali hemm as tħuli diħel minn dawk li ħalsu mizzati minħabba il-restrizzjonijiet fuq it-tħul fejn memx aktar postijiet vakanti minħabba li hemm gruppi kbar u l-salarji ta' u tnaqis fis-salarji eh, dawna ma tantx iħallu effett tal-issa u allura il-budget qoddimkom ma jirreflettix il-bżonniet attwali edukattivi biex bekk l-iskejjel iwettqu edukazzjoni waslu edukazzjoni ta' kwalit u ma kienx hemm titjib f'ħafna mill-problemi ta' gruppi kbar ta' telf ta' ħinijiet ta' talim u mingħajr ma nqisu wkoll iż-żieda fil-numru ta' studenti u żewġ postijiet ġodda. Dawna qegħdin hawnhekk qegħdin naraw f'dawn il-grafs il-, -grafs, il tkabbir fil-numru ta' studenti u mbagħad grafi ieħor fejn naraw it-tnaqqis fil-studenti. Issa, kif qed jitqasmu l-finanzjamenti? Kif tistgħu taraw hawnhekk? Kenna 59% min-naħa tal-Kummissjoni għal dik nixaqsam il-balancing budget u dak instabli għall-aħħar 10 snin għal 58-59% u l-istati membri ħalsu 21% u dawn huma issa l-għari nazzjonali huma jħallsu u dan għat tnaqqas ukoll din is-sena minħabba illi inqas u inqas eh, għallima qegħdin jintbatu u allura bekk għandna pis ikbar fuq il-kontribuzzjoni Ewropea. U allura għandi tnaqis, u għandi figuri għal dak tnaqis minn dawk il-studenti li ħalsu mizzata għanna tnaqis ta' 4% ta' kategorija 2 u 2% ta' kategorija 3 inqas tħula l ġej mill-ġenituri għaliex m'hemmx bizzejiet postijiet fl-iskejjel li jaċċettaw l-istudenti. Issa, nista' nipoġġi dara kollu f'kuntest l-MFF nafu illi l-iskejjel jaqaw taħt il-kapitlu ta' amministrazzjoni u dan huwa 5.7% tal-budget Ewropew minn dawn l-iskejjel Ewropej u għanqas minn 2% u biex nuri dan taraw illi għanna parti zaħira f'dan il- pie chart aħna nirreferu għal din il-parti zaħira ħafna u għalhekk nishti illi il-budget veru jiġi mitlu ta' 180 miljon. Nispiċċa billi nirreferi għal rezoluzzjoni ta'kom tal-Parlament tas-sena l-oħra minħabba li jeħtieġ li jkun hemm ħarsa serja lejn iskejl Ewropej u naħseb il-Parlament qed jipprova jagħmel hekk aħna jidrinna illi l-ispirtu u l-ittra tal-konvenzjoni qed jiġu mdajfa il-koerenza tas-sistema qed tiġi medda it-naqis budgetarju qed ikollu impatt fuq il-prinċipji essenzjali tal-iskejjel Ewropej u jqiegħdu f'kompromess l kwalità tal-edukazzjoni kif ukoll il-benessri tal-tfal u għajt jgħat f'periklu kol investiment fil-ġejjin tas sistema u ħaj weta u kol inegwaljanzi billi ma nipermettux ċertu kategoriji ta' studenti l-istess edukazzjoni u bekk naslu għal diskriminazzjoni li nemlu illi hija. ħaġa li ma L-axar prinċipju essenzjali ta' dawn l-iskejjel li ġew ukoll stabiliti fit-53 dawn issibuhom ukoll fil-website tal-iskejjel u dawn għadhom relevanti daqskemm kienu meta dawn twaqfu u meta din l-idea ta' edukazzjoni Ewropea twildet. Nixtiequ illi tassew ikonna budget ta' bilanċ għal kontribuzzjoni Ewropew mhux biss dak li qegħdin tara qudiemkom iżda illi konna dawk il-5.5 miljuni oħra wkoll. Nixtiequ li l-Parlament Ewropew ukoll jitlob għal din l-evalvazzjoni indipendenti esterna li hija xaġa meħtieġa sabiex inħarsu l-aspetti edukattivi tal-iskejjel. U fl-aħħar aħna qegħdin hawnhekk il-ġenituri iffirmaw il-petizzjoni għaliex aħna nemnu fl-iskejjel Ewropej u l-importanzi ta' edukazzjoni Ewropea u l-ispirtu illi dawn l-iskejjel joffru l-istudenti tagħna. Napprezzaw ix-xogħol u l-attivitajiet illi l-allima u l-ħaddiema iwettqu f'dawn l-iskejjel. Fl-aħħar nitolbu l-istati membri li imma determinati illi jinvestu fil-edukazzjoni ta' eduka ta' kwalità u anke fil-mobilità ta' zaza japplikaw ukoll dan għall iskejjel Ewropej. Grazzi ħafna għal ħin tagħkom. Grazzi għal din l-ispjegazzjoni tagħkom. Issa mill kommissjoni il-Sur Umberto Marike. Thank you, Mr. Chair. Grazie, Signora President. Mela, l-ewwel net nixtieq nwassal għal ngħid eh, eżattament x'kienet is-sitwazzjoni li waslet għas-sitwazzjoni li eh, diskutejna illum. Din il-kwistjoni bdiet bil-votazzjoni tal-budget eh, tal-2011 Fil-fat, l-autorità budgetarja, il-Parlament Ewropew u l-Kunsil, fil-fat, fl-2010 iddeċidew li allokaw lill-iskejjel Ewropej u l-sistema tal-iskejjel 164 eh, miljun euro bħala kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea minn flok 171 miljun euro li il-Kummissjoni talbet fil-labbozz tal-baġit tagħha. Meta mqabbel l 2010 ġviri sena ta' qabel, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea xorta waħda zdiedet b-6.5%, ġviri iċ-ċifra imnaqsa, ġviri li ġiet imnaqsa mill-Kunsill u l-Parlament, Zdidet baxar miljun meta qabel ma sena ta' qabel ġbir ta' 6.5% fil-waqt li il-budget amministrativ kollu kemm hu żdied bi 2.9% ġbiri kien iż li kien hemm kienet id-doppju tal-budget amministrativ. Il-budget sieħ tal-iskola tal-sistema tal-iskola Ewropea żdied 13 Għalhekk huwa verament diffiċli nitkellmu dwar tnaqqis fil-budget. Fl-2011 il-Bord tal-Gvernaturi tal-Skejjel Ewropej ħadu xertu miżuri sabiex jottimizzaw l-użu ta' risorsi ta' li għandhom fidejhom. L-aktar eh, tnej billi adattaw is-salarji tal-allima. Nista' nfakkar f'din l-okkażjoni li s-salarji tal-allima kellhom regola ta' parallelizmu mal-pagi tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U fortunatament għall-allima il-riforma tal-2004 li ġiet implementata u adottata għall-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kienet għadha kien ma ġietx implementata għall-allima tal-skejjel Ewropej. U minħabba din ir-regoli tal-parallelizmu eh, l-istati membri fil-bord ta' gvernaturi tal-iskejjel Ewropew deċidaw li jimplementaw l-istess riformi sabiex iż-żewġ sistemi ikollhom l-istess parametri. Kif ukoll billi ġeddu il-gruppi u l-klassijiet. U dan għajjem ċertu tassi fost eh, l-allima u il- u eh, l-istudenti l-aktar ta' Lussemburgu wieħed u Brussel wieħed l-aktar għaliex ħassew li s-sinjali ewlenin ħajaffettwaw il-livell ta' eh, talim. Wara la luqt, wara l luqt tal-kontijiet tal-2011, ġvi issa fl-2012, nistaw sigurakom li il-miżuri li tieħdu fl-2011 biex innaqsu il-ispejjeż tal-iskejjel Ewropej kienu ta' suċċess. L-iskejjel Ewropej ma kellhomx għalfejn jitolbu budget addizzjonali u l-aktar importanti il-miżuri ma kompromettewx il-kwalità tal-edukazzjoni fl-iskejjel. Issa dwar it-talbiet li ġew ippreżentati illum, mir-rappreżentanta ta' l-interparents Kien hemm talba waħda fuq l-awditjar u l-Kummissjoni fil-fatt taqbel ma' l-interparents fil-fatt din l-audit diġà saret mill-iskema Pisa tal-OECD fuq l-iskola tal-Lussemburgu r-riżultati ta' dan l-audit kienu pożittivi ħafna u aħna ninsabu f'kuntat mal oecd biex namlu din it-tip ta' audit fuq is-sistema kollha kemm tal-iskejjel Ewropej għalek aħna verament qed nistennew eh, bil-ħerqa li konna eh, dan it-tip ta' audit. Ir-riżultati tal-Lussemburgu kienu verament pożittivi u s-sistema kella eh, ċifri pozittivi pożittivi meta qabel ma' skejjel oħra fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar il-kwistjoni tal-budget ta' din is-sena din hija xi ġiet ippreżentata brabta mal-petizzjoni li kienet tal-2011. Iżda jisem kwistjoni ġdida li għandix taqsam il-budget ta' din is-sena. Għawek irrit nenfasizza li l-Kummissjoni talbet żieda ta' 5.1 fil-100 tal-budget mis-sena li għaddiet u dan meta mqabbel mal-budget amministrattiv li huwa sempliċement frizzat. Għalhekk aħna nisabu f'sitwazzjoni fejn il-budget, eh, iż-żidiet tal-budget amministrattiv huwa xejn fil-mija għall-ispejjeż amministrattivi kollha kemm huma u l-iskejjel għandhom żieda ta' 5 fil-mija. Jena naħseb li forsi hemm nuqqas ta' ftehim żgħir fuq il-kwistjoni tal-bilanċar Eh, il-kontribuzzjoni ta' bilanċar. Is-sistema tal-iskejjel Ewropej hija sistema li sserraħ fuq il-kontribuzzjonijiet minant l-Unjoni Ewropea. Iżda, eh, il-bord ta' gvernaturi fejn hemm rappreżentanza mill-istati membri kollha irid jivvotaw. U jiena rrid nenfasizza li l-baġit ħari tal-iskejl Ewropej huwa adottat biss la darba l-autorità budgetarja tal-Unjoni Ewropea tadotta il-budget tagħha stess u iċ-ċifra hija skont il-budget tal-iskejjel Ewropej. Sakemm l-awtorità budgetarja ma tiddeċidix ni il-kontribuzzjoni, l-iskejjel Ewropej m'għandhomx il-budget aħari u dan ma jiġix adottat. Għalhekk ovvjament din hija kontribuzzjoni ta' bilanċjar fis-sens li hija ta' bilanċjar għal parti li ma tinatax mill-istat membri u s-sorsi ta' tħul l-oħra ta' sistema ta' skejjel Ewropej. Imma l-autorità budgetarja il parlament u l-Kunsil huma sovrani fuq dan. Issa żewġ kwistjonijiet oħra li issemmew. L-ewwel net dwar l-overcrowding u il-nuqqas secondment tal-allema. Tal Ħanibda b'din l-ewel tal-non-secondment tal tal-allema. Dina poġġiet pressjoni kbira fuq is-sistema għaliex l-allema huma neċessari. Huma neċessari għal żewġ raġunijiet. L-ewnet, ovvjament, e, fi skola huma neċessari għal talim. Imma, minn barra dan, il-teachers li jiġu, l-allima li jiġu sekondjati, huma neċessarji minħabba trasferiment ta' arfin mis sistema nazzjonali għal dik Ewropea. Għalhekk id-deċiżjoni ta' ċertu stati membri li naqsu dawn l għalliema li jintbatu fl-iskejl Ewropej hija xi ħaġa perikoluża ħafna u hija perikoluża wkoll għar-riżorsi tal-iskejjel. Dan għaliex jekk l-allima ma jintbatux is-sistema Ewropea jridu jimpjegaw allima lokali. fil-postijiet, mill-postijiet ta' fejn jinsabu l-iskejjel. L-allima sotu ma tajbin, iżda. Eh, l-allima l-oħra li ġejjin mill-pajizi individwali li kunu għaddew minn proċess ta' għazla eh, partikolari eh, għandhom valur differenti. Għalek, il-Kummissjoni verament s-serra u koll fuq il-Parlament Ewropew u anka fuq is-setat Eh, sabiex istatat taħtijow sabiex jinkoraġġixxi lill-stati membri li jibqgħu jibatu l-allima lokali fis-sistema Ewropea. U ovvjament skont ir-regola ta' proporzjonalità, ġifieri in-numru ta' għalliema jridu jkunu proporzjonati għal numru ta' studenti li jitalmu f'din is-sistema Ewropea. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-overcrowding, ġifieri kien hemm studenti. Din hija reali, din hija kwistjoni reali ħafna skejjel fi Brussell u fil-Lussemburgu u għandhom popolazzjoni kbira wis. U anka jekk is-sitwazzjoni ħadd tieb din is-sena għaliex ħat infetaħ ir-raba eh, skola ta' Brussell u t-tieni waħda ta' Lussemburgu xorta mhux ħansolvu il-kwistjoni. Fil-fatt kieku il-Bord ta' Gvernaturi jitlob il-ħames il-Bord ta' Gvernaturi talbu il-ħames skola ma' negozjati għadhom għaddejjin mal-Istat Membri ġbir mal-Belġu u sfortunatament il-Belġu għadhom offrewniex eh, post fej jista' jkollna il-ħames skola. U għana nittamaw li dan jiġri dal-waqt sabiex ikonna eh, il-post tajjeb għal istudenti kollha tagħna. Dak kollox minn ħati grazzi. Eh, kapju xnad il-frustati l parembi? Mela, għaw xaħat li xtiq jitkellem, għaw xie kollegi li xtiq jitkellmu? Mela, grazzi. Iva, fil-fat nitqal tajjeb li l-Kumitat u l-Parlament trattaw din il-kwistjoni. U fil-fat il-Kumitat għal li din hija kwistjoni urġenti u xtaq li din il-kwistjoni tiġi trattata kemm se jkun malajr. Intqal ukoll li hemm mozzjoni għal riżoluzzjoni qudiem il-Parlament Ewropew. Aħna għandna l-istess problema Politikament, din problema ġiet solvuta għaliex il-Parlament kellem b'mod ċar favur l-iskejjel Ewropej għal li għandu jkun hemm finanzjar eh, kif suppost. Kif ukoll il-Parlament qal li jħoss li l-idea u l-modell huma eċċellenti. Għalhekk nista' ngħid li qegħdin induru u naqdu niġu wara tembna. Din hija idea tal-Unjoni Ewropea li teżisti skola Ewropea U eh, fil-fat dan ġie espress mill-parlament, kien hemm finanzjar mill-budget l-istati membri um, taw l-allima. U din it-taħlita tfisser li kultant ikun hemm periklu li ikun hemm dan l-approċċ Ewropew sabiex ikun hemm eh, bilanċ ta' kwalità tajjeb. Ġwi aħna kompletament favur din l-iskola u l-finanzjara li Jina għalek nishtiq nistiden li l-kollegi li jihdu pozizjoni għalix jina eh, palissa ma nafx eżattament xħan għamlu, xħan għamlu, jew xħanna għamlu. Forsi mandiġ bizet esperienza jena u għandi bżon li xaħat jgħid li eżattament l-affarijiet kif huma, għandi bżon l-informazzjoni, għandi bżon il-fatti. Forsi huwa diffiċli li nkunu indipendenti mija fil-mija, iżda nistgħu naraw il-fatti, U l-Kummissjoni qalet li hemm nuqqas ta' sodisfazzjoni mill-problema tal-overcrowding u din fil-fatt ġiet appoġġata din huwa vera. Imma ma nafx issa kif nistgħu nimxu quddiem. Għanna bżon l-arfin espert neċessarju, għanna bżon għaddu dan l-Kumitat tal budgets u għanna bżon nistaqsu lilhom biex jagħtu l-opinjoni tagħhom sabiex noħorġu budget imbilanċjat. U fl ħar laqa għed li fi prinċipju għanna nifurmaw il-Kunsill u għawek għaw obbligu. Għanna din it-tarbija din l-iskola Ewropea li weldnija. Iżda jider li l-istati membri Jisobet jinsew xinu malanijiet. U jina verament nixtieq nkun naf x'għandhom xi jgħidu l-kollegi u x'kontribuzzjonijiet jistgħu jagħtu. Grazzi ħafna. Issa sur ħafna. Iva. Forsi jina ma nistax najt iżjed mill-li jett ma nistax nivvinta xi ħaġa, nagħmel xi ftit maġija, imma kull fejn immur U eh, meta jkun hemm it-tfal nisimgħu dwar l-ħidma ċellenti tal-iskejjel. U l-fatt li hemm popolazzjoni żejda naħseb li approva li hemmhekk isir ħidma tajba. U aħna għek qed naraw li l-budget wasal għal stadju fejn ma nistgħux nibqgħu nżidu. Iżda mhux aħna, aħna mhux ma niddeċidux fuq kwistjoni ta' budget f'dan il-kumitat u ħaġa li jena sibta utli u xirqa kienet li fil-parlament bħalma suġġerixxa Peter Johans għanna nibatu dan fil-Kumitat tal-Budget u kontroll tal-Budget fil-Parlament għax huma jikkontrollaw il-Budget jagħmlu affarijiet li aħna ma nistgħux. Għalhekk jiena naħseb li forsi tkun idea tajba li jkun evalwazzjoni neċessarja min-naħa tagħhom naraw x'jista' jinbidel, x'jista' jsir biex isolvi din is-sitwazzjoni.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 kena rappresentanta tal-Interparents, smajna rappresentant tal-Kommissjoni, u għana smajna li għall-2012 l autorita budgetarja da ma deċidiċ fuq l-ammonti mitluba mill-Kommissjoni tal-Iskejjel. Aħna danna fuq li xaġa li ġiet konfermata, ġifiri xie fisser dan li bejn issa u għawissu id skopru eżattament kem ħajġi allokata l-iskejl Ewropej? Jekk jiena fimt sew dak li qegħdin niddiskutu hawnhekk huma l-ammonti għall-2013 li se jiġu diskussi mill-qoddim il-Kummissjoni fil-fatt eh, prezenta l-ammont li kien fil-fat 173.8 miljun u aħna nittamaw l-Parlament u l-Kunsil pal autorità Baġitarja se approvaw din iċ-ċifra. Din hija iċ-ċifra li ġiet adottata b'mod unanimu mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Skejjel Ewropej ġifieri rappreżentata mill-Istati Membri kollha. Grazzi ħafna. Grazzi għana fisem eh, l-interparents u li titolbu il-180 miljon għan din hija riflessjoni reali tal-bżonnijiet reali tal-budget tal-iskejjel u mhux dak li ġi adottat eh, taħt teddida budgetarja. Iva, irċifejtu l-messaġġ. Moċar. U grazzi tal-proposta. Mela, ħan prova namel taqsira tal-proposta li saret. Għana t-kelmu dwar il-pjan tal-iskola f'termini ta' eh, kalenda ta' snin ta' skejjel u il-budget snin ta' eh, kalendarju, ġifiri mux dejjem jaqblu żewġ affarijiet. Aħna l-koll għanna l-budget stana, anka fuq livell nazzjonali, u dan jikkumplika l-affarijiet tal-iskejjel l-iskejl jibdew is-sena f'Settembru. U l-iskedi mhux bil-fors jaqblu bejn il-sena tal-iskola u s-sena kalendarja. Ġviri biex inġonġi ma dak li għal Sir Hefner. Forsi nistgħu ngħaddu dan lil Kumitat tal-Budget u l kumitat tal-Kontroll sabiex eh, ikonna tweġiba raġonavli irridu nitolbu li jisiru kontrolli raġonevoli, imma hemm bżonn li jkollna evalwazzjoni soda minnaħa tagħhom. Din hija xi ħaġa mħawda, naħa tajt li m'għandniex biżejjed flus, naħa l-oħra tajt li għandna bżonn iżjed flus. Ġvija komplikata ħafna u min jista' jevalwa s-sitwazzjoni. Ovvjament, l-iskejjel għandhom bżonn il-finanzi neċessari, eh, neċessarji. Kwistjonijiet finanzjarji huma komplikati ħafna u għandhom bżonn jiġu solvuti. Is-sitwazzjoni budġetarja ta' l-iskola għadha mhix ċara. Il-sena tal-budget tal-2013 tibda anka minn wissu, għalhekk irridu nibdew namlu l-affarijiet tagħna kemm jista' jkun malajr. Ġifieri żommu din il-petizzjoni miftuħa u kuntattjaw il-kumitat eh, rilevanti sabiex joħorġu b'soluzzjoni. Irridu namlu ċara li din hija kwistjoni urġenti anke l-ewwel petizzjoni kienet markata bħala urġenti. Aħna rridu niddefendu l-interessi tal-impjegati tal-iskejjel u l-iskejjel infushom, grazzi. Grazzi, Jiena mhux biss qed nappoġġa il-proposti li saru mis-Sur Peter Jar u Sur Hefner, Jiena nixtieq ukoll nipprova ninvolvi Il-Kumitat ta' Kultura u Edukazzjoni għaliex huma wkoll għandhom eh, leħen f'din il-kwistjoni u rridu nitolbuhom biex jikkonsidraw li jekk aħna bħala Ewropa m'aħniex kapaċi li nkopru il-mezzi deċenti tal- tal-iskejjel Ewropej. Kif jippretendu li nistgħu nagħmlu aktar? L-ewwel net biex inkomplu nżidu l-viżibilità u l-fiduċja fil-proġett Ewropew. U mbagħad kif nistgħu nħejju l-elit tal-ġejjieni li bażikament ħajkunu qegħdin jaħdmu għal lanijiet komuni tagħna Ewropej. Dan huwa wkoll l-aħjar mod kif nistgħu nħejju l ġejjieni Ewropew tagħna U għalek li aħna ninsabu f'nofsa kriżi, aħna ma nistgħux nittrattaw lill iskejjel Ewropej bl-istess riċetta ġifri austerita, austerita, austerita. Għaliex l austerita hija tajba iżda mhix biżejjed. Irridu nżidu xi ħaġa oħra mal austerita u għall-studenti din għax xi ħaġa li tidher li hija fundamentali. Jiena naħseb li hawnhekk aħna lkoll eh, maquda u nistgħu naqblu li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa li għandha tibgħat li l budget u kontrolli u naraw x'nistgħu nagħmlu iżjed. Nistgħu ngħaddu il konferenza tal-Presidenti, pereżempju, għax dan huwa messaġġ urġenti. Il-budget ifisser e, budgetjar fuq aktar minn sena waħda. Rizorsi aħna ma nistawx nbassru tal-2013 jekk ma natux il-flus neċessari sabiex e, jimpiegaw minn għandhom bżon sabiex unbat ikonna rizultati. Ma nistawx namlu dan jekk ma jkonniex eh, possibilità li imbassru. u dan ifisser li konna budget tajjeb. Grazie ħafna sur Bolsonaro. Mela, forsi nista' nagħmel taqsir issa. Din il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa? Abbażi tal-proposti li ġew prezentati mis-Surjar u s-Sur Postanaru. Aħna ħanaddu dan il-fajl lill-Kumitat eh, tal-Budget, il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, kif ukoll eh, l-affarijiet kulturali għaliex dan huwa il-Kumitat ewlieni dwar il-mertu ta' din il-kwistjoni. U jiena verament nkun kontenta jekk dan il-mudell tal-iskejjel Ewropej jiġi konsidrat mill-istati membri kollha bħala mudell li għandu jintuża għal sistemi ta' skejjel tagħhom. Ma dan dinja parentesi. Għalek jina nissuġġerixxi li din hija kwistjoni li inwasluha u nifurmaw il-Kunsill għax il-Kunsill huwa affettwat ukoll. Mela, grazzi ħafna li tagħmel affarijiet imorru aħjar sena d-dieħla, grazzi tal-li ġejtu għaw, issa ngħaddu għall-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Ħanbidlu l-ordni tal-affarijiet tal-punti għaliex issa ħanaddu immedjatament għal petizzjoni numru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 Grazzi tal-opportunità biex nindirizza dak li għamiltu fil-petizzjoni tagħna. Jiena xtieq nitkellem f'isem il-BPN li għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Vienna huwa membru tal-Kamra tal-Kummerċ Ġermaniża. Aħna ah, no. Għajna mistaġba illi Ġermanija ma implementax id-direttiva tas servizzi tal-Unjoni Ewropea. Din teskludi reġistrazzjoni doppja u lek il-BN kella bil-forsi ssir membru tal-Kamra tal-Kummerċ u ukoll jiena mill-2004 illi membru tal-plenarja tal-IHK il-plenarja tal-Kamra tal-Kummerċu tal-Industrija jiena ġajġejt elet fl-2009 u fil-grupp elettorali tiegħi kien hemm bżonn ta' 167 vot biex wieħed jikseb siġġu f'dan il-Parlament kummerċjali. Jien akkumpanjat minn kollegi minn kostitwenzi oħra li kellhom bżonn 21 u 25 vot biex huma jiksbu siġġu. Kif nistgħu nużaw dan u ngħidu li qed niddefendu l-istandards demokratiku demokratiċi? Ma nistax nsib tarf tal din il-problema hawnhekk. Grazzi tassew. Is-sur Dimitridis fisem il-Kummissjoni. Jiena eh, Sur Kempin, u jena nirrapprezenta il-ħames kumpaniji jena nallem il-liġi fl-Università ta' Kolon. L-ewel net nishti nirringrazzjak li lek u l-membri ta' dan il-parlament tal-opportunità li tajtuna biex nindirizzawkom hawnhekk illum u nitkellem dwar il-pożizzjoni tagħna. Jiena ser nindirizza erba' punti fil-qosor. L-ewwel net l-istruttura u il- kompitu tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija Ġermaniża l-IHK Fil-Ġermanja hemm 80 IHKs illi huma maqsuma f'sezzjonijiet reġjonali. Kull operatur ekonomiku li jaħdem għar rasu irrit jew ma jridx huwa membru li ħallas tal-IHK, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija fir-reġun tiegħu il-kompitu ewlieni tal-IHK huwa li jirrappreżenta l-interess ġenerali tal-membri tar-reġjun partikolari. Hekk hemm miktub fil-liġi u għalhekk aħna hawnhekk qegħdin indirizzaw relazzjonijiet pubbliċi li qed isiru skont il-liġi pubblika. Dawn nistgħu insemmuhom nistgħu nsejħulhom gruppi tal-lobby mandatorji l-IHK jiddeċidi min jidħol f'din il-professjoni. Mandomx poteri disciplinari u lanqas jistgħu jagħmlu monitoraġġ ta' setturi partikolari. Dan jiddifferenzja la ihk mill-kmamar tal-tobba avukati jew periti kol spiżjara it-tininet l-organizzazzjoni tal-IHK hawnhekk il-petizzjonanti iħossu illi huma svantagġati għaliex l-IHKs ikomplu Juħorġu stqarrijiet dwar is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol, l-enerġija, il-politika, l-kriżi enerġetika fost l-oħrajn. U dawn l-opinjonijiet tal-IHKs imorru kontra il femit tal-petizzjonanti għalhekk il-petizzjonanti m'għandhomx opportunità biex jinfluenzaw il-femmit tal-assembleja tal-plenarja għaliex skont il-liġi elettorali attwali l-iktar membri ta' influenza fil-plenarja huma dawk li l-grupp ekonomiku tagħhom jikseb l-aktar profitt. Sa' nagħtikom eżempju. Jekk nikkonsidraw il-plenarja tal-IHK ġewwa Braunschweig fejn hemm 80 rappreżentant il-petizzjonant li huwa konsulent tal-kumpaniji mhux biss għandu vot u dan il-grupp jibgħat ħames rappreżentanti lill plenarja Issa kummerċant fl-istess waqt għandu 17 il-rappreżentant u industrialist għandu 26 rappreżentant fl-istess assembleja parlamentari. Il-petizjonanti jaħsbu illi dan huwa anakronizmu u liġi elettorali mhux demokratika. Il-punt li jmiss il-libertà ta' establishment u l-forniment ta' servizzi. Is-sħubija mandatorja wkoll tikser il-libertà ta' establishment, il-libertà tal-forniment ta' servizzi u hija kontra id-direttiva ta' servizzi. Il-qorti tal-ġustizzja għada ma' għaddiċ sentenza dwar dan. Sallum li CJ tkellmet dwar sħubija mandatorja f'kmamar professjonali bħal kmamar għall avukati u l-veterinari iżda għada ma għaddit lebda sentenza dwar sħubija mandatorja fil-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija. Għallek imsejħa kmamar professjonali L-qorti tal-ġustizja taraf illi hemm eh, ksur ta' dritt tal-establishment u għal forniment ta' servizzi. Dan minħabba il-kompitu ta' dawn il-kmamar illi jaqdu l-interessi tal-pazjenti, klijenti legali jew konsumaturi. Din il-ġustifikazzjoni ma nistawx norbtuha mal-ħidma tal-IHK minħabba illi din hija ħidma tal-lobbying. Saġali li tolqotna bl-istess mod huwa hija l-ksur tal-direttiva tas servizzi. B'mod partikolari f'artikolu 14.2 hemm il proibizzjoni ta' sħubija fi stati membri sħubija doppja. Din is-sħubija doppja seħħet fil-każ tal-petizzjonant tal-Awstrija u dan mhux każ wieħed imma hemm ħafna każijiet bħal dan. Il-petizzjonant huwa membru tal-Kamra tal-Awstrija, Kamra Ekonomika tal-Awstrija u fl-istess waqt huwa membru ta' IHK Ġermaniża. Punt numru erba' biex nindirizza il-kwistjoni fil-qosor, il-kwistjoni fi stati membri oħra sħubija mandatorja ta' eh, f'Kamra kif għanna fil-Ġermanja teżisti biss f'sitt stati membri oħra Franza, l-Italja, l-Olanda, l-Awstrija, il-Greċja u l-Lussemburgu. Madana kollu il-kompitu ta' dawn il-kmamar huwa wieħed differenti Għalhekk aħna mhux ser ngħidu jekkux eh, il-sħubija mandatorja jiex leġittima jew le dawn l-istati membri. Aħna irridu nindirizzaw il kustjoni fir-rigward tal-Awstrija u l-Ġermanja fejn is-sitwazzjoni hija waħda simili issa Fi Spanja naraw illi tneħħiet l-sħubija mandatorja fil-Kamra u l-IMF tirakomanda it-tneħħija ta' sħubija mandatorja fil-Ġermanja li dan ixekkel l-iżvilupp ekonomiku. Għalhekk, sinjuri, aħna napprezzaw ħafna li kieku l-Kumitat għal petizzjonijiet jitlob l-Kummissjoni biex tagħti opinjoni u kol tinvolvu il-Komitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi tassew. Is-sur Dimitriadis, jiena jkolli fakkarkom illi fl-2010 u l-2011 aħna irċevejna ħames ilmenti u kol ħames petizzjonijiet dwar isħubija mandatorja fil-kmamar tal-kummerċ fil-Ġermanja u fl-Awstrija. Aħna għanna l-menti dwar il-Ġermanja u l-Awstrija biss, m'għandniex il-menti minn pajjiżi oħra. Ikolli ngħidilkom illi petizzjonant ressa il-ment f'Ottubru 2010 għoddim il-Kummissjoni Ewropew war ċiva t-weġiba illi tispjega għaliex il-Kummissjoni m'għandix lan illi tieħu azzjoni ulterjuri dwar l-menti tiegħu. Issa, huwa qiegħed hawnhekk quddiem il-Kumitat dwar il-petizzjonijiet. Ikolli ngħid li l kolla kollha u l-petizzjonijiet kollha u. Dik preċedenti inalqet mingħajr l-ebda diskussjoni. Dwar is-sustanza tal-petizzjoni u tal-ilmenti, aħna jkollna ngħidu il sfortunatament il-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea il-ġurisprudenza miex favur il-petizzjoni. Il-problema hi li sħubija mandatorja fil-kmamar tal-kummerċ hija kompatibbli ma' artiklu 49 tal-Liġi Ewropea li garantixxi l-libertà tal-establishment. Il-qorti qalet biċ-ċar illi jekk ikun hemm libertà ta' forniment ta' servizzi fejn kumpanija tkun stabilita eh, fil-stat membru partikolari u tagħti s servizzi tagħha fil-stat membru ieħor mela allura s subija mandatorja tal-Kamra tal-Kummerċ hija totalment inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni Ewropea iżda jekk ikun hemm il-libertà ta' establishment il-restrizzjoni tista' tiġi ġustifikata u għalhekk din tista' tkun kompatibbli mal-artikolu 49. Mhuwiex biss meta l-Kamra tal-Kummerċ jew inkella l-Ordni tat-Tobba edemmek biex ikolla ċertu setat fuq il-moralità tal-membri. Kenna kas, il-kas Kostin, fejn l-orti qalet illi isħubija mandatorja fil-kamra tal- tal-ħiliet emmek din il-preskrizzjoni se tiġi ġustifikata. U għalhekk jidher biċċar illi l-ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizzja mhijiex favur il-petizzjoni. U għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tieħu azzjoni ulterjuri dwar dan. Infatti irridu naraw x'inhi l-problema eh, reali hawnhekk. Hija restrizzjoni din isħubija mandatorja, inti tista' tkun membru ma tagħmel xejn X'inhi restrizzjoni veru propja hawnhekk? Ir-restrizzjoni reali hija il-pagamenti ta' miżati, miżati ta' sħubija u din hija l-problema tal-petizzjonanti. Għaliex fil-Ġermanja u fl-Awstrija il-miżati ta' sħubija huma pjuttost għoljin. Aħna nifmu l-petizzjonanti li huma jridu jħallsu ammont ta' flus mhux ħażin għal xi ħaġa li huma ma jridux jew għal servizzi li huma m'għandhomx jambu, pereżempju kellna ilmenti il-ment minn persuna li taħdem ma' rasa persuna Ġermaniża u qalet li trid ħallas aktar minn elf euro lill-kamra tal ħiliet tas-sena u għandhom bżonna l-inqas ġimma, eh, rridu jgħatmu l-inqas ġimma biex ħalsu dawn il-flejjes u l-kollega eh, tijaj ma jħallas xej li ġej mill-Ġermanja, u għalek aħna maħniġ kompetittivi. Kenna l-ment minn kumpanija b-60.000 ħaddim fejn qalet li trid ħallas 3.000 euro nofs f'miżati. Nistaw nifmu għaliex il-persuni ma jridux iħallsu somma ta' flus għal servizzi ikunu xikunu illi huma ma jixtuquhomx. Ja ħaġa normali illi fost il-miljuni ta' kumpaniji u professjonijiet fil-Ġermanja u fl-Awstrija hemm uħud illi ma jixtiqux li kollhom is-servizzi tal-Kamra tal-Kummerċ għaliex hemm it-taħriġ, hemm il-pariri legali li jingħataw ħafna servizzi. Hemm il-kwistjoni ewlenija wkoll hija dik ta' rappreżentanza tal-interessi tal-professjonisti fil-konfront tal-gvern fih dan is-soċjetà u għalhekk huwa assolutament normali. Iżda din mhix problema għall-Kummissjoni u għall-Unjoni Ewropea, jiena naħseb illi din hija problema nazzjonali tal-Ġermanja u tal-Awstrija. Hemmhekk hemm il-gvernijiet nazzjonali illi huma lesti Nissaponi li jiddiskutu l-problema u jsibu soluzzjoni jekk il-miżati huma xi ftit għolien iżejjed. U għalhekk mhix problema fuq livell tal-Unjoni Ewropea imma hija problema fuq livell nazzjonali fejn il-petizzjonanti għandhom jiddiskutuha mal-gvernijiet nazzjonali rispettivi tagħhom u jippruvaw isibu soluzzjoni fih dan il-qafas politiku li jeżisti. dwar uħut mill-kummenti li saru li jgħidu li l-organizzazzjoni jew it-ħaddim tal-Kamra tal-Kummerċ mhuwiex demokratiku, ma dan nistgħu ngħidu ukoll dwar id-demokrazija tagħna. Eh, fejn xi drabi tirrappreżenta anqas minn 3% tal-popolazzjoni Hemm professjonijiet li rappreżentaw 3% tal-professjoni ma dawn ma jistgħux jiġu rappreżentati fil-Kamra. Dan ma jfissirx li hemm restrizzjoni tal-libertà ta' establishment tal-kumpaniji. U il-fatt illi aħna marċevejna l-ebda il-ment minn kumpaniji u professjonisti li huma stabiliti fi stati membri oħra part il-Ġermanja u l-Awstrija hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha. U meta dawn ikunu jixtuq jmorru hemmhekk jiffaċċja ma għallunniex illi jiffaċċjaw problema fir-rigward ta' restrizzjoni tal libertà ta' establishment tagħhom. Grazzi. L-ewwel nett. Jiena jkolli ngħid illi xi ftit sorpris bil-prezentazzjoni tal-Kummissjoni. Inti qed li diġa kellkom ħafna petizzjonijiet bħal dawn u ħattu pożizzjoni bil-miktub, iżda inti kważi stmajt jisek qed tgħid illi dan, dan ma kienx parti dan ma kienx kompitu ta'kom, imma huwa dritt ta' kull ċittadin illi jindirizza lil dan il-kumitat ma jfisser xej billi l-ebda persuna ma ddeċidiet li tressaq petizzjoni hawnhekk dwar dan is-suġġett. Jiena l-approċċ tiegħek sorprendini xi ftit. Hemm restrizzjonijiet eh, possibbli fuq il-libertà tal-establishment id-direttiva tal-2006 li ma semmejtix inti tkellimt dwar il mizati u l-prezz għasħubija. sħubija Hemmhekk hemm problema wkoll imma din mhijiex il-kwistjoni ewlenija hawnhekk. Mhijiex il-kwistjoni ewlenija ta' dan il ta' dawn il-petizzjonijiet il-petizzjonanti. Jiena nemmen li huma għandhom dritt ires u kwistjoni bħal din. U għalhekk ma naħsibx illi trattajt din il-kwistjoni bl-aħjar mod. Issa forsi nista' ngħid li hemm pożizzjoni bil-miktub dwar din il-petizzjoni illi ġiet żviluppata minn dan il-kumitat. Ja tradizzjoni antika illi aħna nfasslu li l-Kummissjoni tfassal pożizzjoni bħal din u dan biex jera iżda wal kompitu tagħna wkoll hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-petizzjonanti dan jistennewh illi l-Kummissjoni tipproduċi karta bħal din u din għandha tiġi indirizzata bl-aħjar mod u tkun ibbażata fuq il-fatti tal-każ. Spiss forsi tistgħu tgħidu l-petizzjonanti m'għandhomx m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni, m'għandhomx raġun hawnhekk u forsi tiskużawni jekk din il-ħaġa tqanqalni xi ftit, imma intom ma ħadtux pożizzjoni, ma rreaġixxejtux għal din il-petizzjoni, kelkom reazzjoni għal xi ħaġa totalment differenti. Semmejtu bosta petizzjonijiet tal-immoddi ma jekk tarawhom daw fid-dettal tindunaw li jindirizzaw kwistjonijiet totalment differenti. Forsi hemm sitwazzjoni xi ftit aktar komplikata fil-Ġermanja dan nammettih. Iżda jekk tridu tifmu il-problema tistgħu taraw illi hemm tlet organizzazzjonijiet tlet tipi ta' organizzazzjonijiet differenti hemm il-professjonisti, il-tobba, l-periti fost l-oħrajn, hemm il-kummerċ tas-sena u tas-sena u l-industrija u il-kummerċ, tlieta differenti. Ħadd mod jitkellem dwar il-ħiliet tas-sena u lanqas dwar il-Kamra tal-Professjonisti Liberi. Imma dak kollha dawk il-petizzjonijiet li inti semmejt jirreferu għal dawn it-tnejn. U intom fil-karta tagħkom tgħidu l-petizzjoni tal-Kamra tal-abiltajiet tas-sena mhijiex ġustifikata. Din hija kwistjoni li tinsab fl-istorja tal-Ewropa fil-liġi fis-soċjetà u dawn huma trattati b'modi differenti għaliex jidhru bħala entitajiet differenti. Iċ-ċittadini għandhom dritt u aħna bħala kumitat għandna dritt illi naraw lill kummissjoni li dan il-punt tindirizzah kif suppost u tipproduċi opinjoni bir-reqqa fir-rigward tal-libertà tal-forniment ta' servizzi, libertà ta' establishment u l-ksur kontra dawn id-dispożizzjonijiet. Aħna hawnhekk nitrattaw ukoll il-libertà tad-demokrazija. Jimman m'għandi xejn kontra l-idea tal-kmamar u xi forum ta' entitajiet li għandhom ġestjoni autonoma, imma jekk din hija sistema mandatorja obbligatorja, jekk huwa obbligatorju li wieħed ikun membru, mela allura hemm ħafna raġunijiet legali u fatwali biex dan isir. Jekk il-kumpaniji jkunu mġela jsiru membri ta' dawn il-kmamar, nistaw jistaw jidru bħala kompetituri. U għalhekk din issir hemmhekk restrizzjoni. Anka jekk dan huwa eżentat mill-direttivi, direttiva tas servizzi għandi kumpanija fl-Awstrija u ma niseħibx fil-kamra tal-Awstrija u niseħeb f'kamra oħra dan kif jista' jaħdem jekk jiena ma jkollix approċċ korrett hawnhekk. Jien nixtieq nibatlek dan il-messaġġ ċaru tont. Hekk joġobkom arġaw trattaw dan il-punt arġaw trattaw din il-petizzjoni, jien aħna ser inżommuha miftuħa din il-petizzjoni u ser niddiskutuha aktar. Nixtieq ukoll inħeġġeġ il-kollegi biex jaraw xi petizzjonijiet li waslunna mill-Greċja dwar il-sħubija mandatorja fil-kmamar. Jiena dawn eh, ma, ma, ma fimtom għaliex għadhom ma ġewx tradotti forsi nistaw jistaw jitraduċu għomna kuna nistaw niddiskutu għom fil-laqa illi imiss. Forsi, Signora President, inti tista għom bħalissa u l-kollegi grigi fl-imkien miegħek, imma aħna neħtieġu opinjoni xirqa minnaħa tal-Kummissjoni dwar dan. biex inwieġeb pal gvernijiet ta' Spanja, l-Awstrija u l-Ġermanja. Din il-petizzjoni ġejja mill-Awstrija u l-Ġermanja ma jidher illi fil-Greċja u Spanja jew nkella fi Spanja jidher illi l-affarijiet marru fid-direzzjoni opposta. X'inhu ma raġunijiet wara dan u x'inhu ma l-konsegwenzi bħalissa fi Spanja? Is-Sur Kreuzmann. Okay. Iva, grazzi. Dan ġim mill-Ġermanja. Din il-petizzjoni ġiet mill-Ġermanja. U jider li ser ikonna niddiskutu għal darba oħra is-sħubija obbligatorja. Ma nistgħux inqablu l-kmamar. Imma hemm xi membri onorarji illi jindirizzaw l-applikazzjonijiet fost l-oħrajn. Nistaw niddiskutu l-ispejjeż tal-marbuta ma' din isħubija, imma ser namlu. Ser inneħħu dawn il-kmamar kollha kemm huma għax din tkun il-konsegwenza. Mbagħad l-istat ikollu jagħmel eh, din il-verifika tal-applikazzjonijiet u l-kredenzjali u hemm spejjeż marbuta ma' dan. Għaliex huma jagħmlu xi xogħol li huwa ta' siwi kmamar tal-industrija u kmamar oħrajn li forsi nistaw nikritikaw, Forsi nistaw nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-miżati u tal-ispejjeż u diġà tkellmu dwar u le din hija problema tagħna, problema Ġermaniża u din irridu nsolfu aħna. Inti kellek raġun illi tgħid illi dawn il-kmamar jipprovdu servizzi, servizzi li huma jagħtuhom lil suq u din tista' toħloq problema ta' kompetizzjoni. Hija diskussjoni li kellna fil-Ġermanja ma' xejn ġdid hawnhekk. Il-kwistjoni li qed qajmu issa hija dwar jekk hemmx kwistjonijiet tal-libertà ta' establishment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi dan il-punt irridu niddiskutu hawnhekk u fl-aħħar net nixtieq ngħid illi l-IHKs huma organizzazzjonijiet autonomi u naf illi inti tkellim dwar il-vot li huma meħtieġa setturi professjonali differenti li huma involuti. U biex nużaw l-eżempju ta' Ludwig Hafen, hemm 60 elf membru jew iktar hemm oħrajn ġejjin minn setturi iżgħar illi għandhom numru aktar baxx ta' membri, bħal pereżempju il-catering u s-settur ta' restaurants. Fil-Ġermanja naraw illi l-Qorti Kostituzzjonali tgħid illi l-Parlament Ewropew Parlament Ewropew mhuwiex demokratiku minħabba l-mod ta' kif isħubija hija organizzata. Għalhekk hemm strutturi differenti li tista' tgħid illi mhumiex demokratiċi u nibqgħu sejrin hekk iżda l-darb'oħra nixtieq ngħid illi jekk trid illi kull settur ikun rappreżentat f'kamra bħal din. Dan ikollok tagħmlu mod partikolari u mhux kulħadd jista' jkollu l-vot hemmhekk. Għal daqstant dak li nixtieq ngħid huwa illi hemm eżempji ta' siwi li l-Kummissjoni tista' tirreferi għalihom fejn dawn l-organizzazzjonijiet li huma autoamministrati jiena ma naħsibx li dan nistgħu npoġġu f'dubju hawnhekk hemm dawk li huma kwalifikati fil-professjoni tagħhom jew inkella s-sena tagħhom li jistgħu jissieħbu. Il-kritika hawnhekk hija li ċertu kmamar ma operawx b'mod effettiv u effiċenti. Dan nistgħu dwar dan nistgħu nieħdu pożizzjoni politika. jeħtieġ illi jiġi żgurat illi dawn jaħdmu favur l-interessi tal-membri tagħhom. Intom tridu tirrappreżentaw lil minu kbir u lil minu żgħir, ovvjament, xi drabi jkun hemm interessi. Il-mikrofonu tal-kellim jinqata. Isum li Grazie ħafna. Nitlokkom issa nżommu l-interventi fil-qosor. Għalix, għat fadal petizzjoni waħda importanti illi għana namlu l-lum. Il-surja u l-oħrajn jek joġobkom fil-qosor. Dwar dak li għal sur Hefner, norbot minn dan il-punt. Il-sħubija għedin jitkelmu dwar is-sħubija mandatorja għalix Kien hemm ħafna problemi minħabba din is-subija mandatorja. Jekk wieħed jidħol ġo klabb, wieħed irid jaċċetti r regoli jekk ikolli ninaqat mal-klabb, kwistjoni differenti. Inti tajt l-eżempju tal-EU u tal-IP. Il-membri sissa saru eh, imsieħba b'mod volontarju. U allura dak li għal Sur Hefner U għatajjeb, ġifiri, nifverifikaw bil-reqqa din il-petizzjoni. Ovvjament, għedin nitkellmu dwar persuni. Allora, jkonna restrizzjoniet hawnhekk fuq il-libertajiet tagħhom u ksur ta' drittijiet fundamentali. Jekk xi ħadd jgħidlek x'inhuma regoli u ta' xiex inti għandek kun imsieħeb, xieġri jekk inti forsi bidwi taħdem għal rasek u mintix membru tal-Kamra tal-Industrija. U jekk inti twaqaf kumpanija, forsi hemmhekk inti issir membru fuq bażi mandatorja. Dwar il-libertà ta' establishment, ecc. Iva. It-tweġiba tal-Kummissjoni ma tantx kienet ċara hawnhekk ma kienx sodisfaċenti pala tweġiba. Jidher li fl-Unjoni Ewropea hemm gruppi differenti ta' dispożizzjonijiet fi stati membri differenti u allura dan il-punt għandna nqissuh biex eh, ma ħniex nitkellmu dwar kompitu mhux moqdi. Dawn huma kmamar li għandhom mandat u l pozizjonanti huma kontra il-subija mandatorja. Kummenti bil-mikrofon mitfissa minn membri oħra. Ikompli kellim. Hemm ukoll għaqda federali tal-kmamar imma dika situazzjoni differenti. Sur Hefner, ejja nħellu il-petizzjoni miftuħa u nitolbu l-petizzjonanti illi jindirizzaw il-kustjonijiet speċifiċi Umbat, l-esperti legali tagħna mill-kumitat speċifiku eh, jirreferu għal dawn il-kwistjonijiet. Jiena ma nixiex neħles mill-problema. Is-sħobija mandatorja mhijiex xaġa demokratika wara kollox, tal-limna ħna mill-passat. Kollega Postinaru. Mikrofonu għal-kellim. Veru illi ir-regoli li gvernaw il-kmamar ta' kummerċ jobtu ma' sussidjarita Veru dan. Iżda hawnhekk għandna kwistjoni oħra. Dawn mhumiex entitajiet pubbliċi li jkopru gvernijiet jew responsabilità tal-istat. għanti tajt privati. Bekk għandna atturi privati jew kummerċali. Hawnhekk qiegħda differenza ma stawx nasftaw it-tort fuq l-istat għal dak li għamlu l-entitajt privati. Punt ieħor. It-tweġiba tal-Kummissjoni mhijiex kompleta għaliex huwa l-element mandatorju, is mandatorja, il-limitazzjoni ta' kompetitività ħilsa. Din hija kwistjoni. Kwistjoni li tkopri problemi li għandhom xaqsmu ma' protezzjonizmu u l-effetti jew le ta' din il-ħaġa għaliex meta inti obbligat tħallas ammonti ikbar ta' flus bħala miżati tal-li inti tkun imsieħeb f'kamra dana se jlimita wkoll ħafna il-possibilitajiet finanzjali tiegħek illi taġixxi mod ugwali su jew ieħor. Imbagħad, iva, il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa Nistiden ukoll li komitat tagħna illi jibbat il-kontenut il-litre għaliex dan għandu xaqsam ma' DJ Competition. Ejja ninvolvom il dj Competition ħalli huma jindagaw. Umbagħad il-Ġermanja lesta li titratta dan il-punt għabbażi ta' reċiproċità jekk kiva nistgħu nipjanawa l-effetti meta tant kumpaniji kbar Ġermaniżi se jkun obbligati li jagħmlu l-istess ħaġa fir-Romanija f'pajjiżi u anki f'pajjiżi oħra, naħseb li l-Unjoni e, iktar e, lesta li tkompli pas-soltu. Grazzi ħafna, Is-Sur Hefner. Grazzi, malajr malajr, xtaqt ngħid u nitkellem dwar dak li rridu nittrattaw u dak li m'għandniex Allura, l-kollega Kreuzman, najdlu għek. Għal darba darbtejn inti għat li kont taf dwar din il-diskussjoni li l għaddeja fil-ġermania. Allora, il-partit tijak u il-kollega li telaq mill-kamra u għokol jitratta dan il-punt mod differenti għad diskussjoni politika fil-ġermania. Ma nix għannan Ma nix nitkellmu din diskussjoni hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nittrattaw kwistjonijiet speċifiċi għandhom xaqsmu ma' leġislazzjoni Ewropea. U għalhekk għandek għandna taqsira tajba ħafna tal-petizzjoni żewġ paġni kollox illi l-petizzjonanti tawna bil-kontenut dwar il-libertà ta' establishment, il-ksur għal regolamenti speċifiċi. Aħna dawn il-punti għanna nitrattaw, eja ninsew il-politika domestika tal-Germania. Aħna politi politikanti eh, Ewropej u għallura għanna nitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Eja nindirizzaw dawn il-punti, specialment minna tal-Kommissjoni fis-qarrija l-ġida taħħa u mhux nirreferu għal eh, dawk l-artiġanati li għandhom ħiliet paċifiċi, eċetera. Grazzi ħafna. Il-Kamar tal-Kummerċ u tal-Industrija għandhom eh, ovvjament l-użu tagħhom fl-Ewropa, dan huwa punt li nistgħu nagħmlu, u mbagħad min-naħa l-oħra jista' jkun hemm lakuna legali f'ċertu pajjiżi u għalluna, hemmhekk rridu nindagaw is-sitwazzjoni sabiex ma jkunx hemm sitwazzjonijiet kontradittorji. Differenzi bejn pajjiż u ieħor taħt eh, l-iskuża tal-sussidjarità u għalhekk nissuġġerixxi li l-petizzjoni tibqa' miftuħa. Nifhem illi l-Kummissjoni ma tistax tajt aktar dwar il-punt bħalissa ma nistawx najdu li hemm ksur għaliex m'hemmx dispożizzjoni ta' leġislazzjoni komunitarja li eh, hawnhekk kienet uh, eh, mill b'xi mod. U allura ejjew nħallu petizzjoni miftuħa u naddu il-kwistjoni li l-kumitati rilevanti sabiex jaraw jekk hemmx xi tip ta' lakuna li wieħed trid jagħmel tajjeb għalih. Nkomplu issa għal punt numru 19, petizzjoni minn uh, Ivan Martin, prezenti u se introduċi il-petizzjoni dwar eh, barriera. Barriera fejn kumpanija tixti taffer aktar fil-font. Sur Martin Fidek, jek jodra biex t-prezenta l-kas tijaw. Grazzi ħafna, Signora President. Palla introduzzjoni nfakkarkom malajr malajr għal dak li għadek spiegajt. Għawnek għedin nirreferu għal barriera tal-Franka u l-ideja i illi jitħafru 35 cm oħra fil-barriera. Dan jfisser illi żewġ eh, oqsma ta' ilma tal-pjan jistaw jiġu affettwati. U allura dan it tħaffir żejjed jista' jinfluenza s-sitwazzjoni f'termini ta' tniġġis, kwalità tal-ilma, kif ukoll l-ammont ta' provvista tal-ilma lokali. Issa, qabel ma nkompli xtaqt infakkar dwar l-isfond, Rassaqna petizzjoni fil 2011 ġiet sottomessa l-ewwel darba f'Ġunju tas-sena l-oħra kien hemm numru ta' mistoqsijiet illi ġew preżentati lill kummissjoni daw ġew imwieġba. ċertu tweġibiet ġew prodotti mill-awtoritajiet Franċiżi u dawn l-awtoritajiet imbagħad ħarġu dokument dwar il-ksur il allegat Irċevejna tweġibiet fl-aħħar ta' Marzu fl-organizzazzjoni tagħna aħna ħdimna fuq dokument bħala tweġiba, dokument eh, pjuttost twil, preżentajnieh li kummissjoni sabiex inwieġbu għal dak li qalu l-awtoritajiet fuq id dokument tagħhom dwar diversi kwistjonijiet fi Franza, mbagħad kien hemm proċedura li bdiet u permettiet l awtorizzazzjoni hija proċedura amministrattiva ingħatat l awtorizzazzjoni fit-13 ta' Diċembru 2010 u allura la Faħġ Simu diġa issa għandhom il-permess illi iħafru aktar fil-barriera għalkemm aħna nemnu illi din l-operazzjoni tikser il-leġislazzjoni komunitarja. U allura għandna dokumenta taqsira ta' erba' paġni għabbażi ta' anness u l-annes jagħtikom id-dettalji, il punti li għandna fil-dokumenta taqsira għandna 29 eh, dokument oħra biex jġustifikaw il-pozizjoni tagħna, jiddefinixxu l-pożizzjoni tagħna ħirġin jew mill-investigazzjoni kif twettqet jew inkella u dan jirferi l-maġġoranza aktar dokumenti li aħna fassalna aħna, abbozzajna aħna, jew li aħna u kollna fit studji tagħna. Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin hawnhekk. L-ewwel net id deteriorizzazzjoni tal-ilma tal-pjan u anke l-ilma tal-wiċċ. Għalfejn hemm deterjorizzazzjoni għaliex jekk inti tiftaħ żewġ livelli tal-ilma tal-pjan qed tesponi dawn il-livelli għal għal tneġġis aċċidentali u inċidentali biex intikom eżempju minkejja istqarrijiet ta' rida tajba nafu li fil-kassapizzjoniet kassa ir-rida tajba mhux biżejjed dan huwa l-każ fl seba' minkejja r-rida tajba tal-industrialisti involuti kien hemm tniġġis kontenut tal-ħadit illi għadda fl-ilma ta' xmajjar fix-xmara fil-viċinat ħafna ħut inqatel dan il-mod u allura dan huwa eżempju ċar ta' tniġġis eżempju prattiku ta' tniġġis illi tassew jista' jeżisti għanna nessu kol ta' dokument għal dan l-inċident fil-fajl li għaddejna li komitat ta' pezzjonijiet. Dan huwa wieħed mill-punti li aħna nagħmlu hemm il-possibilità ta' tniġġis u l-garanziji meħtieġa fid-dawl tal-leġiżlazzjoni Ewropea mhumiex qegħdin ehm, jiġu meqjusa. Mbagħad hemm is-sustanzi kemiċi li jintużaw fil-barriri fi dokument tal-autoritajiet Franċiżi li aħna rċevejna f'Marzu nota li għajt li memx l-usu ta' sustanzi kimiċi fil-barriera, sa' dana mux minnu għalix jekk wieħed e, irrit ħaffer iktar fil-barriera, trid l-esplosivi, dawn l-esplosivi jitqedu fil-ġebel u allura hemm ċertu sustanzi kimiċi li qed jiġu f'kuntatt mal-ilma tal-pjan, mbagħad fil-permess li nata mill-autoritajiet, u jekk taraw dokument tal-awtoritajiet hemm limitu fuq il-skart tal-idrokarbon u allura għanna diversi litri kull jum illi qegħdin jitħelsu fil-ambjent. Allora hemm ħafna intenzjoni tajbin, iżda fl-istess waqt jekk dan huwa l-ammont illi dieħel ta' kuljum fil-ambjent tagħna, allura ċertament din hija figura kbira ħafna u meta aħna nqisu eh, l-għaniet, ġifiri li nħarsu l-kwalità tal-ilma minħabba direttiva tal-ilma u dispożizzjoniet kollha l-oħra, ċertament din hemm situazzjoni aċċettabbli. Kien hemm ukoll studji li saru qabel mi nagħta l-permess u dawn kienu studji dwar il-żona eżatta tal-barriera sadan intant irċevejna informazzjoni li Turrina li se jkun hemm impatt ukoll li lin mill-żona tal-barriera żewġ żoni ta' natura 2000 300 metru jew anqas il-bot mill-barriera ġifieri hemm żona mida ħafna li se tiġi affettwata għaliex li ma tal-pjan se jinxef. Bħala riżultat allura il-flora u l-fauna fiħdan dawn iż-żoni umdi se jgħibu għal kollox. U allura aħna wis nibżaw illi mhux aċċettabbli illi wieħed jiffoka biss fuq id-delimitazzjoni amministrativa tal-barriera mingħajr ma nqisu l-ambjent fil-viċinat. Qegħdin nitkellmu dwar eh, zona ta' 300 eh, metru, ma' nix għedin nitkelmu dwar kilometri għawnek, forsi xaġa sorprendenti din. Unbat is soċazzjoniet tagħna u kol talbu nsibbuħ dan fil-dokument li ħna batnilkom, illi kunem ċerti aspetti eh, relazzjoni mal-kuntest ġenerali ġvirajna rabtit mill-qrib bejn l-industrialist in kwistjoni u numru ta' assoċjazzjonijiet. Assoċjazzjonijiet li qegħdin iwettqu valutazzjonijiet ta' impatt u allura aħna fil-fema tagħna inħossu li dina mhix possibbli kien hemm sussidji illi tħallsu mill-industrialist lill-assoċjazzjoni li kellhom il-kompitu min-naħa tal-istat illi jagħmlu investigazzjonijiet biex jagħmlu valutazzjoni fuq l-ambjent u biex ikun hemm id-dokumenti meħtieġa u aħna batnilkom dan id-dokumenti biex intom tkunu tafu dwar din is-sitwazzjoni. Imbagħad fl-aħħar aħna nemnu illi hemm ksur tal-direttiva qafas tal-ilma u għalhekk aħna batna għalhekk aħna batna il dokument tweġiba lill-awtoritajiet eh, Franċiżi u id-dokument tagħhom u hemmhekk nitlu ħafna dettal fid-dokument tagħna min nistentikom id-dettalji kollha, però l-informazzjoni kollha qiegħda fil-file tagħkom. Grazzi ħafna. Issa, il-Kommissjoni, jekk joġoba. Grazzi, Signor President. Jina rappresenta l-unità tal-ilma minn DG Environment tal-Naħa ta' Kommissjoni. L-ewwel net xtaqt ngħid li kif il iltqajna fl-2010 mal-petizzjonant il wkoll mal-kumitat tagħkom l-informazzjoni dak iż-żmien li jingħata ma kienitx bażi għal ksur tad direttivi fl-2010 identifikajna wkoll illi kien hemm konsultazzjoni pubblika għaddejja dakinhar u l-awtoritajiet Franċiżi kienu għadhom ma waslux deċiżjoni fl-2010. Issa minn dak iż-żmien law dan l-aħħar anzi rċevejna informazzjoni ġdida dwar din il-petizzjoni. Issa kif smajna l-autoritajiet Franċiżi waslu għal deċiżjoni biex jatu il-permess tħaffir fil-fond ta' dan il barriera u aħna għedin nifmu mill-petizzjonant mit-taqsira ta' din l-informazzjoni mitluba. Hawnhekk qegħdin naraw li petizzjonant qatt fadallu xi problemi minħabba t-nġis ta' l-ajru kif ukoll kwistjonijiet relatati mal ilma per eżempju l-ilma tal switch u l-ilma tal-pjan u kif qed jiġu mniġsa dawn, l-estrazzjoni tal-ilma, kif ukoll hemm ukoll dawn iż-żoni ta' natura għalfejn fil-viċinat u allura għandna leġislazzjoni ta' konservazzjoni tan-natura li wkoll tista' tiġi affettwata mill-potenzjal għal dan u mbagħad il- direttiva tal-valutazzjoni strateġiku tal-ambjent dan ukoll dina u koll tista tiġi eh, eh, involuta minħabba dan din l ħar informazzjoni li għedin nirċivu. Dan ah, ħafna informazzjoni marċevejnijiex. U f'dawn l loqsma ambientali neħtiġu ħafna koordinament ma' kollegi tagħna f'DG Ambjent u allura għalissa ma nistawx naslu għal konklużjonijiet. dwar il-kontest, il-kontest partikolari ta' situazzjoni. Li nista' ngħidilkom f'dan l-istadju u illi ġala darba nirċivu dokumenti ta' sfond u kien hemm 29 dokument li semmew hawnhekk il-Kummissjoni mbagħad teżamina u tistudja din l-informazzjoni kollha u l-Kummissjoni tqislek il-leġislazzjoni kollha Ewropea e, ġiet osservata u tarek kien xi ksur abbażi tal-informazzjoni l-ġdida u mbagħad għam dan il-għan, f'din il-proċedura, jekk ikun hemm bżonn nistgħu nitolbu għal aktar informazzjoni mill-awtoritajiet Franċiżi biex bekkun aktar informazzjoni meħtieġa. Mbagħad jekk niġu għal konklużjoni dwar is-sitwazzjoni aħna nikkomunikaw u ninformaw dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Mela minħabba s-sitwazzjoni Il-Kummissjoni qed tammetti li m'għandix l-informazzjoni kollha ma rnexxilix tikseb l-informazzjoni kollha u tikkontrolla tivverifika u il-petizzjoni għalhekk xi tibqa' miftuħa. Nixtieq nagħmel talba forsi lis-segretarjat li b'mod regolari għandu jistaqsi lill kummissjoni x'inhu l-istat attwali sabiex il-petizzjoni ma tispiċċax tintesa' Umbat il-Komissjoni għandha tina tweġiba kemm fil-ħin tard. Il-Gvern Franċiż fil-fatt kienet taħabbat il-bib tal-Komissjoni biex ikollu l-informazzjoni ġbi jekk joġbok eh, ikseb l-informazzjoni li għandek nieqes. U għamel affarijiet meta suppost, għamlu affarijiet meta suppost. Iva waċar li din għandha tinżamm miftuħa u jien fil-fatt konna sorpriża x'tellint minn il-Kummissjoni li inti ilek li irċevejt l-informazzjoni li forsi hemm xi ħadd li jista' jaqrah viċin tiegħek. Iżda met inti għat li waslet lek il-ġimgħa naħseb li għatta sorpriża għaliex eh, għaluli li l-informazzjoni tbatit lek qabel. Forsi morru narawa dakinhar f'Ottubru Ġvi bejn iż-żewġ sessjonijiet li għandna f'Ottubru forsi jekk huwa possibbli morru sem. U naraw u nisimgħu naqrax dak li qed nisma' minn hawn hija xi ħaġa serja. U jekk huwa vera, iva din hija problema. U irridu nwieġbu naħseb jiena. Grazzi. Mela, sur Bustinaru. Issa deja vudi. Kif nistaw nafdaw u nserħu fuq eh, l-evalwazzjoni ta' l-impatt ambientali? Din issir miħbib ħbib tal bib Din hija problema serja ħafna li kull darba terġa' titfaċċa u għadha ma ġietx solvuta. Dik l-ewwel punt. Issa t-tieni punt. Ma, ma, ma ma semmiċ kelma waħda fuq il-bżon li nevalwaw u naraw x'inhuma l-effetti kumulattivi. Ġviri ta' direttiva tal-ilma imma wkoll it-tniġġis tal-ajru, eh, l-ilma tal-wiċċ, l-ilma tal-pjan, palma qed qabel inti dawn l-affarijiet għandhom bżonn eh, l-evalwazzjoni ta' l-impatt ambientali strateġiku għawek għanna bis li għajaj e u mux l-SIA e għajaj. U palmet qabel imħejja din kollox lest mamul mill-ħbib tal-ħbib. Mela, il-petizzjoni ċi tibqa' miftuħa mbagħad irridu nikkonsidraw il-possibilità li fil-fatt iva mmorru hemm naraw ir-realtajiet x'inhuma u nitolbu ovvjament evalwazzjoni ġdida mill-Kummissjoni Ewropea. Għaliex, mill-2010 e, e, e, iġbiri, tlifna sentej biss, għanna bżon ċalqu nara. Grazie ħafna kollegi. Mela dik il-petizzjoni tibqa' miftuħa u il-Kummissjoni se jkollha twieġeb. Issa li bat l-om dokument ħajkollhom iwieġbu kemm jista' jkun malajr. Qabel Lulju fil-fatt. Din hija kwistjoni urġenti ħafna jiena naħseb li għandna nalquha. Grazzi ħafna. Tixtieq iżid xi ħaġa? Tixtieq xi ħaġa? Ovvjament, oċar li jekk għandkom bżonn informazzjoni addizzjonali, aħna lesti li nibatu l-informazzjoni jew id-dokumenti li diġà nilkom jew kwalunkwe informazzjoni addizzjonali. Grazzi ħafna, Sinjura President. U jekk tixtiequ tiġu, Tajib, ta' kollox. Mela, il-talba li il-petizzjonijiet taħt il-parti bejn zammu eh, miftuħa. 22, 23, 24, 26. Denied again by Mrs. Augen. Okay. Thank you all for your patience and thank you for being here.